Okay, can I bring the meeting to order? The next item on the agenda. Nan sejja għall-ordni, nistaw nkomplu bl-agenda tagħna għandna l-finanzjament multianwali għall-EMSA, l-Aġenzija Ewropea Sigurta Marittima. Mr. Taylor, jekk jogħġbok ir-rapporter. Maċċe. <clears throat> Grazie Grazzi ħafna, President. Grazzi ta' bilħab. F'jannar tal-2013 dan il-Kumitat u dan il-Parlament ivvutaw biex jiġi estis ir-rwol ta' l-EMSA, l-Aġenzija Ewropea Sigurta Marittima, għal-azzjoni ta' ehm, tweġiba għal-reazzjoni ta' tniġis ikkawżat minn vapuri u għat-tnaġis tal-bahar ikkawżat minn impjanti ta' żejt u tal-gass biex ikun hemm monitoraġġ tal-impatt ambjentali ikkawżat minn għandhom flimkien ma l-estensjoni tal-kopertura ġeografika biex bekk tinkludi wkoll il-pajjiżi msieħba tal-viċinat Ewropew. Ir-rapport tiegħi llum mhux jekk hix idea tajba jew le, mhix jekk il-mili żejda mhix tajbin jew le, imma l-emsa tista' verament eh, tanalizza l-attivitajiet eh, astratti u biex tara kif tista' tlaħħaq mal-MFF attwali li tiġi proposti. Il-proposta li ħarġet bija l-Kommissjoni kienet li tipprovdi 160 miljun euro għal periodu finanzjarju u dan ġi minn 154 miljun euro minn kompeti eżistenti u 6 miljuni għal kompeti l-ġodda. Xintikom eżempju tal afas finanzjarju ta' qabel l-emsar ċivit 154 miljun euro ġifiri l-istess ammont. Emsa kienet oriġinarjament talbet għal 198 miljun li kienet qisu koll affarijiet bħal l-inflazzjoni, eccetera. Iżda wara mbagħad żviluppaw il-costings tagħhom u ħadu vantaġġ tal frankart ta' effiċjenza li kienu implementaw fil-kuntratt meta tfassa. U għalhekk il-talba reveduta tal-imsa qablet fuq il-154 miljun euro għal kompeti eżistenti għal periodu li miss. Iżda l kolkolo tagħhom tal-spejjes tal-estensjoni ta' servizzi tagħhom għall-impjanti ta' żejt u l-gass huwa differenti minn dik tal-Kummissjoni. Iċ-ċifra tal-Kummissjoni għal dawk il-kompet il-ġodda kienet ta' 6 miljun euro. Fil-waqt li ċifra tal-emsa għal kompeti zejda kienet 30 miljun euro. Il-kalkolu tal-emsa kien u kol l-attivitajiet ta' monitoraċ tal- Bahar Atlantiku tal gżajr Kanarji u anke fiż-żoni rib il-Portugal. Naf li xogħol li għandensa zdid u tittamen dan xogħol b'mod effiċjenti. U għalhekk mhix rapport li jitkellem dwar jekk ix idea tajba jew le, diġa' kienet deċiża, qed tieħdet id-deċiżjoni u dawn huma l Għalek Għalhekk ir-rakkomandazzjoni tiegħi hija li aħna nallokaw 158 miljun punt ħamsa. euro sterlini għajt il-kellim għal sena għal perspektivi finanzjara li jmissa servizzi eżistenti ta' imsa. Kenna laqa tajba, kont kontent bil-attitudni pozittiva ta' Shadows, tkellmu dwar il-possibilitajiet ta' emsa li kollha xi tħul Eh, kellimna dwar il-possibilità ta' użu doppju ta' emsa u dawn huma aspetti li aħna ħanqisu u bla dubju jiġu possibilment riflessi wkoll fl-emendi li naħseb li ser ikunu jaslunna sa' skadenza ta' 22 ta' ġunju. Mus se nitkellem isfittur, naħseb li ħatħorruħ, President, naħseb għad bizzejiet, niqafawn. Grazzi ħafna, naħseb inti rrit tfisser 185.5 miljun euro u mhux liri sterlini, Probabilment ħarbitlek naħseb is-Sur Foster, is signora Foster u oħrajn kollegi mir renju Unit ħaddu pjaċir u bdew jieħdu gost dak li għattem ma naħseb li kienet żball zaħir minn ħatijak. Grazie ħafna, President. Grazie ħafna, Sur Rapporter, Sur Taylor, għal-rapport tijak illi minkej qasir pozittiv. U għamennu l-Aġenzija ta' Sikurta Marittima dejjem irċevit mit-Kumitat ta' Trasport referenzi u eh, opinjonijiet u mġibba tajba ħafna vizavi xogħol u kompiti tagħha u l-Kummissjoni meta tapprofitta minn din il-klima tajba tibqattina iżjed kompiti u il-mod kif għandna nħallsuhom. Aħna ngħixu f'kuntest komplikat fejn bla dubju hemm bżonn aħna naqdu xewqat tajbin kemm min-naħa tal-Parlament li huwa dejjem iktar ġeneruż u min-naħa tal-Kunsill illi huwa fokat iżjed forsi fuq il-perspettivi finanzjarji li tant huma komplikati għal din. U għal daqstant għandna daqsxejn diffikultà ħana mela affarijiet ċari. L-Aġenzija ta' Sikurtà Marittima sam il-bidunet u jiena għandi kelli x'naqsam fl-istorja tagħha din l-Aġenzija kienet iddeċidiet bil-konsens ta' kulħadd li flok ikollha flotta ħaj kollha agglomerazzjoni ta' bastimenti illi tista' tużom u ma jagħmlu x-xogħol normali tagħhom iġifieri ma fl-istess waqt iridu jkunu dejjem huma lesti sabiex jekk jgħidulhom imorru fil-post fejn għandhom jiltaqgħu jew fejn jindbatu. U stati membri li kollhom il-bżonn li kollhom problema jitolbu lill-aġenza, lill-aġenzija li imbagħad tappella lill-aktar eh, vapur jew bastiment li jkun viċin biex iħalli x-xogħol li qed jagħmel u jmur jgħin lill-Stat Membru. Imma, Sir Taylor, dawn huma dejjem jitolbu l-flus għal dawn l-affarijiet u għalhekk hemm għandha ċertu spejjeż tal-funzjonament tagħha normali tax-xogħol tagħha u jekk inti tibqa' tżidilna l-kompiti ħajbqgħu jiżdiedu dawn l-ispejjeż u dejjem, dejjem jitolbu il-flus għal dawn is-servizzi, ġifri emenda minna ta' sertejla li interessanti kif wieħed iħallas jew kif wieħed għandu jitlob il-flus ta' terzi, ta' terzi, ben għandek pajis terzi li għandu xieqsam ma l-Unjoni Ewropea ma juri ċertu solidarieta u jibat bastiment li kun viċin ħafna tal-problema. Ikun l-unika wieħed fiċin ta' problema ikun xem oħrajn tal-Unjoni Ewropea ovvjament. Mela l-Istat membru jitlob l-Aġenzija jew l-Istat jitlob l-Aġenzija illi issaqsi eżattament x'inhi il-problema jmorru jaraw x'ġara ma ġarax imbagħad jippreżentaw il-kont. Eh, ġifiri, li il dilkommu, tinsewx li kampiti ġodda, eh, rajt, meħba biju, bijom, imma dawn jimplikaw spejjeż ġodda li xieħtiġu iktar bastimenti u ħajkun hemm ukoll spejjeż ta' implementazzjoni u eh, li qed jirranġa dan il-bastimenti għal finijiet tagħna fl-istorja. Kien hemm ħafna bastimenti fi żoni anke fil-Kanarji. Imenti ma tistax titlob illi kollok bastiment fil-golf ta' Biskajja biex immu li qed jista' temek biex imur il kanarji għax daħajdum biex jasal ma, ma jasalx fil-ħin, għalhekk irid ikun hemm dawn il-bastimenti li jkunu wkoll għal servizz ta' emsa biex meta nċemplu l-om jiġu. U dan ovvjament jirrikjed il-flus. Għalek, Sur President, dawn il-kompiti l-ġodda nfakkar lil rapporter illi dawn il-kompiti ġew minħabba problemi kbar li kien hemm ta' dimensjonijiet enormi kien ir-rapport ukoll ta' Sur Flakistin ħaħsibu dan fil- f'sitta ilu. Għalhekk aħna rridu naraw xħanum xumma l-spejjes ġodda illi jiġu ma dawn il-kompiti l-ġodda. U għalek aħna nistaw nkunu ġenerużu Sir Taylor imma bla dubbi dan ħajwassal għal negozjati diffiċli mal-Konsill għaliex il-Konsill ħajprova jitlob illi dawn it-talbit ta' emsa ehm, ma' iġibu maħħom iktar bastimenti minn dak li iħassu għal-jom l-istati membri sur Flakistan. Danka, Vorsitzna, auch ich möchte. Grazzi ħafna, President. Jena u koll nishtiq nirringrazzja l-Sur Taylor għax-xogħol tiegħu. U tabelħa aħna soddisfatti. Fuq il-karta l-emsa, naraw li għandha kompeti ġodda li jorbtu u koll mal- tniġġis tal-baħar ikkawżat mill-impjanti ta' żejtu tal-gass, il-Kummissjoni u l-Kunsill involuti wkoll, ovvjament. U rridu għodu attenti għax ma l-kompetenzi ġodda jiġu spejjeż ġodda wkoll. U meta tqis dawk mal-fondi li għandha dispożizzjoni tagħha l-Aġenzija kienet effiċjenti ħafna. Mhux l-Aġenziji kollha għandhom evidenza li rnexxielhom iġibu ruħhom hekk u jlaħqu b'dawn l-ispejjeż U għalhekk fir-rigward il-rqajja taż-żejt li joħorġu mill-bastimenti jew diffikultajiet bħal dawn biex tevitom jew telqalihom, naħseb li x-xogħol li għamlu l-Aġenzija sa kien xogħol tajjeb ħafna. Il-problema hija meta l-emsa mbagħad tindirizza sitwazzjonijiet partikolari, mbagħad ma jkunx ma jkollix biżejjed finanzi biex dan tagħmlu. Naħseb li din il-Kunsill titqisa, speċjalment fl-aspett finanzjarju minn ġdid. Mux għed nitkellmu dwar xi ħaġa li għandax taqsam din is-sena jew sena d-dieħla ma nafa xar snin oħra. Allora diffiċli li tikkalkola eżattament l-ispejjeż x'ser ikunu. Għalhekk l-imsa irċifiet 144 miljun euro u issa tkun xi tkun. Il-kompetenzi tagħha nafu li huma irċevit 6 miljun euro addizzjonali oħrajn. Qed nitkellmu dwar 185 miljun euro. Bej wieħed u ieħor dan huwa l-ammont li ġi propost, ma ma naħsibx li hija biżejjed u se tkun effiċenti l-emsa hekk. Dan il-flejjes biżejjed għandna il-netwerk tal- baħar nadif, eh, blat nġis, rridu nħarsu wkoll lejn id żona kollha madwar il-pjattaforma li semmiet u din titqies ukoll. Hemm l-impjanti speċjali li jridu jkunu disponibbli il-faċilitajiet għat-tankers biex eh, meta jiseħ incident ikunu tistgħu jilqgħu biex natfu l-baħar mill roqa ta' zejt li toħroġ mill-bastimenti, eccetera, mhux biss ma jistax ikollhom bżejjed personal, imma rrid ikollhom biżejjed esperti f'dan l qasam li jistgħu jagħmlu dan ix-xogħol. 190 miljun euro eh, huwa l-ammont li ġie allokat, l-hemm sessanda 198 miljun euro u naħseb li bla dubju suppost eh, il-aħqu. Min jordna min jikmanda jħallas is-soltu hekk ir-regola, imma un mhux il-Kummissarju Kallas, imma il-Kummissarju Oettinger li kien involut din il-kwistjoni partikolari għal daqstant. F'dan il-budget fej l-enerġija, l-protezzjoni tal-ambjent. Għalfej ma nħedu xi ħaġa minn hemm u nindirizzawha għal budget ta' din il-kwistjoni għall-enerġija u protezzjoni tal-ambjent. Għaliex ma nistgħux għarriċ bil-forsi rridu niffokaw bis fuq il-budget għat-trasport. Grazie ħafna, President. Signora Bilbao. Porque creo que la mayoría de los argumentos ya han sido expuestos eh, desde una vertiente distinta. Mela, jina u għamennu li kanna reforma tal agenzija aħna attribuina kompetenzi ġodda għalija u ovvjament e, data tgħidilna Waħeda ma jistax ikun hemm dal-kompeti ġodda minn ma jiżdied il-budget hemm bżonn ngħidu li l-istorja tal-emsa hija waħda ta' kriżi. Bekġiet maħluqa l-aġenzija kellha l-oriġini tagħha fil-kriżi ta' l-Erika, ta' Prestige u dak li kun hemm ukoll fil-Golf tal-Messiku. Ġifieri aħna bdejna nibdlu naraw xinu ma l-eżiġenzi ta' din l-aġenzija u nżidu l-kompiti tagħha meta dejjem aħna eh, nsibu ruħna qoddim kriżi illi ma setax tissupera bil-kompiti li kellha. Għalhekk aħna naħseb li rrid ikun hemm żieda budġetarja u biex Iwieġeb ir-rapporter nixtieq ngħidlu li iva nifhem id-diffikultajiet li għandna bħalissa bil-budget imma nemmen li għandu jkun hemm pożizzjoni ċara u soda min naħa tal-Parlament u ngħidulu l-Kunsill nejdulu il-kompetenza, il-kompeti anzi tal sa ma tistax tagħmilhom minar flus. U għalek naħseb ħagħuħra importanti illi. Aħna, dinna jaħġa li rajnija u kol fil-rapport qabel illi hemm bżonn nagħmlu analiżi aktar fonda tad-data naraw l-aqwa prassi, l-aqwa teknoloġija kif nistgħu ntejbu bl-aqwa mod lil eh, mod kif nimxu aħna bħala stati membri sabiex nkunu nistgħu nindirizzaw da każijiet ta' tniġġis biex qed ngħid sempliċement nies iktar jaħdmu imma iktar forsi taħriġ, iktar eh, skambju ta' laqwa prassi, forsi ikun hemm ukoll iktar esperti fl-aġenzija. Għaliex eh, Immaġina kif ikun hemm xi katastrofi oħra barra minn fuqna, immaġina xista Jekk jekk x'namlu dana kollu biex ma nżidux daqsxejn il-budget illi qegħdin nitkellmu dwaru hawnhekk iżda dwar ir-rifużjoni li tkellem dwar ar-rapporter aħna ħankun qegħdin nippreżentaw xi emendi kif għaż bl-intenzjoni sabiex intejbu l-kwistjonijiet ta' l-analiżi tad-data, it-taħriġ, il-kooperazzjoni bejn l-istati membri, l-iskambju tal-aqwa prassi u kif qed qabel fir-rapport ta' qabel nittamaw li b'dan il-mod xinna nsibu ftejm. Uh, thank you, Chairman. Well... Grazie, President. Sur Bradburn, nishtiq nibda bil-infakkar il-kollegi kif għal il-rapporter Sur Taylor fil-fat li dan il-punt mux qed jitkellem dwar meta jekk jew kif l-emsa ħajkollha responsabiltajiet de facto hekk għandha diġà u aħna qed nitkellmu dwar il-fondi u għalhekk inżomm mal-kwistjoni tal-finanzjamenti tal-fondi. Naħseb li ħan kun ħawta barra mill-ilma u jek bisa nitkellem fuq hekk, imma jiena probabbilment naqbel li minħabba li l-budget probabli tnaqqis, aħna tnajdu l-ħanabdu fil-budget in ġenerali, aħna t-nipruvaw natu iktar flus l-agenziji. Jien tanċ naqbel ma dawn l-agenziji, imma irridu nkunu onesti fil-klima li għanna ekonomika u finanzjarja. Aħna s-soltu meta nħarsu lejn il-budgets, automatikament najdu s-soltu u iva tittamel zidaw, tittamel zidem, imma jisna nħarsu lejn naħa u ma narawx lażlit l-oħrajn. U għalija lażlit l-oħra u ma dawn li tipprova tifranka l-flus minn titli budgetari oħrajn. Ġifri tnaqqas minn naħa biex iżid oħra, kif qal kollega tal-grupp tal-SND fil-rimarki tiegħu. Jiena eh, fil-Komitat tal-Kontroll tal-Budget ukoll u dan naraħ ġurnata wara l-oħra il numru ta' nuqqas ta' eh, nefqa li kunem hemm fil-budget tal-Unjoni Ewropea flejjes li ma jintafqux u għallek għalfejn ma xatanħarsu l-lin biex naraw jek nistax nifrankaw il-flus minn ċertu budgets fejn tista' toqgħod attent minn dipartiment tal ieħor minn linja budgetarja l-oħra qabel ma noqogħdu nidħlu mbagħad fil-proċess li noqogħdu nitolbu għal aktar flus. U hekk nixtieq nara u qed narah dan ir-rapport. Jiena niftakar ħafna żmien ilu qabel ma kont membru fil-Parlament Ewropew kont naħdem fl-awtoritajiet lokali. U aħna kellna responsabiltajiet addizzjonali minn ħin għal ieħor ma konniex nitolbu għal budget addizjonali, konna nsibu flejjes nkunu frankajna minn dipartimenti oħrajn, u għeket nitlob hawnhekk ukoll. Għandna nażla wkoll li fis-seħħ impoġġu mekkaniżmi fejn l-Aġenzija stess tista' terkupri spejjeż addizzjonali li kunu għamlu partijiet terzi minn xogħol li tkun għamlet l-Aġenzija stess. Ma dan irid jitqis ukoll fil-budget ġenerali, globali għaliex mill-ġdid nerġa' lura l-punt oriġinali, il-flejjes li għandna fil-budget tal-Unjoni Ewropea probabbilment ħajonqos f'termini reali u għalhekk irridu naqtaw skont il-mezzi li għandna. Sfortunatament għalhekk Sur Taylor ma nistax naqbel ma' rekomandazzjoni tiegħek ta' bil ħak jiena nixtieq nara tnaqqis fil-budget ta' dan l-aġenziji u nara inkluża fir-rapport. Grazzi. Si, Monsieur le Président, je vais être euh, très bref parce que Monsieur Bra... Sur Riquet, Grazzi, jiena għanżon fil-qosor ukoll, Sur Bradburn ħadlek li minħalqi, imma għandi punti vista kemm xejn differenti. Jiena xedu rapporter għal budget tal-2014 u nixtieq insarraħ rasi. Smajt l-argumenti tar-rapporter u anke l-argumenti tax-shadow rapporter u ħafna me shadow rapporters l-oħra u nifhem li jiena naqbel ma' dawn il-punti, iżda it-tieni jiena naqbel li din l-aġenzija nanżammuha. Sur Bradburn semma dan il-punt imma nafu li risorsi budgetarji ħajonqsu fuq il-kapitlu budgetarju 06 fuq trasport per eżempju, allora ħanatu fl-iktar flus li din l-aġenzija jekk ħanamlu hekk ħannaqsu l-flejjes minn xi ħadd ieħor dik ħatiġri bil-fors u huma affarijiet li ħarridu naffaċċaw għandek spejjeż addizzjonali oħrajn, għandek l-Aġenzija tal-Ferroviji pereżempju, ħan għom iktar xogħol fuq interoperabilità, ħajkun hemm ukoll talba żieda fil-budget hemmhekk ukoll. Għalhekk għandek il-kwistjoni ta' sostanza wkoll u naqbel mar-rapporter fuq il-kwistjoni bażika, ma l-kwistjoni tal-budget għadem u mhux solvuta għalija u għalhekk irridu nindirizzawha xi darba oħra. Sur Fleckenstein. Qed toqmos isek imma jekk inżomm fil-qosor ħallik nħallik tpoġġi bil-qiegħda u titkellem. Aħna binna fuq l-emsa għaliex ridna nevitaw spejjeż ikbar għall-aġenziji. U jekk għandek raġun, sur rapporter, allura rajdinna li huma l-aġenziji l-oħra fejn nistgħu nifrankaw il-flus, jew entitajiet oħra fejn nistgħu nifrankaw il-flus Imma għaw, kull ma hija lażla fl-skonti huwa li konna iktar flus għal iktar kompetenzi li żdiedu għall-lemsa. Smajna li għanna ġensija li tagħmel dawn l-attivitajiet, per eżempju għat neġis tal-bahar kawzat minn impjanti taż-żejtu tal-gass, imma m'għandix flejes biex kun tista' tagħmel ix-xogħol tagħha fuq hekk qed nitkellmu. Il-President. Signora Berger, tista' tistazzon fil-qosor, napprezza. Grazzi President, grazzi Sur Taylor u l-membri għad diskussjoniet li kanna. Jina kontenta li aħna naqblu li din hija proposta budgetarja u mhux qed titkellem dwar il-fatt jekk tajba jew le li l-aġenziji f'dan il-każ EMSA jagħmlu dan ix-xogħol. Ovvjament il-Kummissjoni kienet f'pożizzjoni diffiċli ħafna meta ppreżentat din il-proposta għaliex ta' aħna ħadna nota tal-xinuma il-punti li t-prova tikseb il-regolament ta' fondamentali u anke dawn il-kompetenzi l-ġodda tal-Aġenzija jridu jisiru bla preġudizzju negozjat u deċiżjonijiet li jisiru mill-naħa tal-MFF, il-qafas finanzjarju multianwali. Għalek, dak li għamilna unek għal-flejjes u għalli proponejna li kollox ma kollox il-budget tal-Aġenziji suppost ser ikun stabilizzat fil-periodu sa' seba' snin li jmiss, jekk aħna nassumu dan fl-isfond ta' din il-proposta, bekk insaħħu namlu ring fencing ta' dawn il-flejjes operazzjonali tal-Aġenzija din il-xogħol partikolari tal-Aġenzija u jekk ma rridux taħt dawn il kondizjonijiet jekk tridu intom dejjem npoġġu zvantaċ l-aġenziji l-oħrajn jew x-xogħol operattiv tal-aġenziji oħrajn, x'namlu? Namlu friżar tal-flejjes tal-tniġġis fuq il-baħar dan wassanna s-somma ta' 154 miljun jew xi li aħna proponejna. Aħna isna wkoll l-emsa matul is-snin saret seta tas-suq għandhom iktar valur għal flusom u jaqalaw iktar kontratti għal inqas flus u għalek nittamaw li bekk dan inqisuh ukoll taħt il-perspettiva finanzjarja ġdida. X'jifdal? Taħt dan ix-xenarju biex nagħmlu budget iktar stabilizzat, kull ma jifdal huwa ftit iktar flus biex tibda tnaqqas l-attivitajiet il-ġodda u tkoprijom finanzjarjament u naħseb din l-ammont iżgħar mhux ikun jkun biex ikun hemm għal-charter ta' bastiment il-ġodda, mhux se jkun hemm flejjes biżejjed, u għalhekk għandek bżonn il-phasing in u għandek bżonn tagħti l-possibilità l lemsa għal dawn il-possibiltajiet li hija l-aħħar ehm, entità li tista' tirrikorri lejha jekk jinġri inċident bħal pereżempju li jkollok xi roqa' li tnixxi minn bastimenti pereżempju fil-baħar. Allura l-Kunsell irrid jaqdi rwol tiegħu bħal awtorità budġetarja għaliex fuq hekk qed nitkellmu wara kollox aħna lesti bħala Kummissjoni li nindirizzaw mistoqsijiet tekniċi anke flimkien ma' EMSA jekk xi membri għandhom xi mistoqsijiet meta jiformulaw l-emendi tagħhom, imma f'dan l-istadju naħseb li fuq il 11 l-emenda li tresqu sissa Jiena spiegajt għala ressaqna din dan il-budget restrittiv u fuq l-affarijiet kollha naħseb li nistgħu naħdmu b'approċċ kostruttiv u naħseb hemm xi kwistjonijiet li hemm bżonn jiġu rfinati xi ftit iżda rridu nisimgħu mant il-Kunsill ukoll qabel. Thank you, Chair. Okay, thank you. Tajjeb. Grazzi, mela, xi punti oħra qabel ma nagħti skadenzi Iva, mela, Sir Taylor, grazzi President, et nisma dak li għal Sir Bradbourne u anki eh, li konna il-flus li ġejjin minn linji tal-budget oħra u li nżidu dan il-budget mumiex affarijiet illi mumiex esklusivi. U għallura Iva, dejjem emmet. Jiena għandi esperjenza illi naħdem għal autoritajt pubbliċi għal snin u l-ra iva naf li hemm mezzi kif insibu dawn il-flejjes. Nafu li jkun hemm benefiċċji għal dak li għandu xaqsam is-servizzi ta' EMSA, servizzi li għandhom valur kbir, u jekk taraw rakkomandazzjonijiet tiegħek għedin naraw illi konna 25 miljon euro oħra fuq 3 snin u nofs, ġifiri għanna ta' minn 3 eh, miljoni u nofs euro kull sena. Umbat li svejjes għal dak li għandu xjaqsam l-mizuri kontra t-neġis, il-monitoraċ minn satellita, dana kollu iwassal għal 8.4 miljon euro bekk Iva u diskussjonijiet illi jeħtieġ illi konna biex niżviluppaw dawn eh, l-argumenti biex tassew naraw minn fejn se nsibu dawn il-flejjes. Nu pjaċir issa nara l-emendi. Grazzi ħafna issa l-iskadenza għal-emendi 27 ta' ġunju. Votazzjoni fi 17 ta' settembru għatman nix data għal-plenarja l-issa. Mela, 27 ta' ġunju għal-emendi u nivvotaw fil-Kumitat Tran fil-17 ta' settembru. Tajjeb, mela, naddu għal-punt li nisfuq l-agenda tagħna, l-mini seduta ta' smieħ Liġi ġodda għal dak li xaqsam il-miżuri ta' limitazzjoni ta' ħinijiet ta' titjiriet. Naħseb li fil-fatt kulħadd huwa preżenti. Tajjeb. Xtaqt nibda billi najt illi għanna kif tafu jew għadna nistennew il-proposta tal-Kommissjoni dwar rekomendazzjoni għajasa dwar il-regoli FTL il-EU Ops jinkont il-rapporter eh, eh, ta' dan il- ta' dan il-fajl ġir tal-EU Ops snin u snin ilu din il-proposta partikolari issir taħt il-komatoloġija. Allura eh, ma jistawx jitres u emendi. Ġifir il-Komissjoni tressa il-proposti taħħa unbat jew najdu iva jew le. Jekk tivvutaw le, allura il-FLE l tal-EU ops attwali jibqaw kif huma. U allura dana eh, punt li xtaqt namlu ċara għalix naħseb ma konniex qegħdin niftemu dwar eżattament il-Parlament x'jistgħu ma jistax jagħmel. Infakkar il-membri wkoll illi dan huwa rapport operazzjonali mhuwiex rapport li għandu x'jaqsam ma' negozjati bejn il-parti l-imsiepa soċjali dwar kondizjonijiet ta' ħidma dik hija xi ħaġa fidejn l-imsiepa soċjali involuti. Issa, l-iskadenzi anzi l-ħinijiet ta' diskussjoni tagħna 10 minuti għal kummissjoni 10 minuti għal kumpanija tal-ajru, mbagħad għandna 10 minuti għal trade unions, tnejn mbagħad għandna l-awtoritajiet nazzjonali ta' sigurtà, mbagħad 5 minuti għal espert tal-ġestjoni eh, tal-stat tal-alertness, mbagħad ikonna l-awtoritajiet, mbagħad naddu għal mistoqsijiet tal-membri. Mela, jiena kelli Eh, numru enormi ta' talbiet għal kellima f'din il-laqa. Eh, u allura eh, kiku kelli nilqa il talbiet kollha kon nibqa' għaddejjin ġunju lulju kollu nisimgħu f'dor dan l-argument. U allura kellna nażlu. Jekk se jkun hawn disappuntati u disappuntat illum jiddispjaċini, però m'hemmx tagħmel ekku mal-affarijiet nibda qabel xejn bil-DG Move għanna s-sur Baldwin, id-direttur għal affarijiet Eh, ta' trasport internazzjonali u l-avjazzjoni. 10 minuti il-ħin jibda issa. Grazzi ħafna sur President one of Senari Tajjeb, Sinjuri jena sen zom mal-ħin tijaj għalix nishti nisma dak li se jintqal dan ismiħ. Grazzi tal-li organizzajt dan ismiħ, grazzi tal-li stidint il-Kommissjoni biex ta' semma leħena. Iva tajjeb li jedin għamlu smiħ il-lum fil-Komitat Tran tal-Parlament għalix dini għal-pjattaforma fejn ħafna minn dawn id-dibattiti matul iż-żmien instemaw dwar l-FTL u allura ħafna esperjenza issa fuq din il-kwistjoni essenzjali. Jena xtaqt nispiega fejn wasalna għal proposta għal dak li għandu xaqsam ir-reġim tal-FTL, iżda xtaqt nibda billi nispiega tlet punti. Is-sigurta, is-sigurta u s-sigurta. Maħniċ edin nifokaw fuq kondizjoniet soċjali għal cabin crew u għal eh, bdoti għal kem dana u għattrattat fl-leġislazzjoni uħra anki fil-ftejimit kollettivi. Maħniċ edin nirreferu għal spejjes għal kumpanijiet tal ajru tan għal kem denni għaxħaġa importanti edin nifokaw fuq is-sigurtà tal-passiġġiera u tal-ekwipaċ. U dan huwa l-qofol ta' leġislazzjoni FTL. Nasib għandi raġun meta ngħid illi din il-kwistjoni minn tal-inqas aħna u l-kumpaniji tal-ajru u anki rappreżenti tal-ekwivaġġ qegħdin naqblu dwar. Ġifieri qegħdin niffokaw fuq is-sigurtà. Issa l lan ta' sigurtà fil-fema tagħna intlaqata ħafna bil-proposti tekniċi li ħarġu mill-fema tal-ajasa eh, f'Ottubru 2012 wara jidher li tliet snin ta' konsultazzjonijiet mal-partijiet interessati differenti. Illum għandna wkoll eh, rappreżentant eh, fil-fatt is-Sor Eric Moison titkellem eh, dwar dan. U dan ġi diskuss ukoll fil-Kumitat ta' Jasa iżda ħareġ fiċċar ukoll illi hemm ċertu ambigwitajiet U għallura ħdimna mala lajasa u nerġa' mill-ġdid nir-ringrazzjom għal pariri ta' sew kreattivi tagħhom biex bekk irres u l-proposti eċċellenti tagħhom u jkunu aktar b'saħħithom. Aħna ndirizzajna tħassib eh, mod partikolari dawk ta' trade unions eh, brabta ma' il-dmir fil- fl-aeroporti, il-rizerva, il-ħin tal-mistriħa l-ekwipaġġ, il rapportaċ u naħseb illi trade unions ta' sew se rekonoxxu l-avvanzi li għamilna f'dawn l osma Għamilna progress ukoll jidirlu u resaqna wkoll proposti dwar kwistjoni ta' non-regression, jiġifieri il-klawsola biex inkatru is-sigurtà u anki għal dak li għandu x'jaqsam stand-by lil mill-aeroport u naħseb li dawn il-kussjoni id-diskutajnijom kemm il-darba ma' trade unions u mal kumpaniji tal-ajru naħseb li jissa wasalna għal bilanċ tajjeb f'terminu ta' sigurta. Illum se nisimaw aktar miż-żewġ partijiet dwar it-ħassib li għatfadal f'dawn il-kwistjonijiet. Għadna ma wasalniex, Sur President, għal proposta eh, uffiċjali, pero dal-waqt dina tiġi prezentata, aħna U kol xtaqna li din taddi għal komitat tal-ajasa li komitat li huwa mamul minn stati membri biex ikonna u kol opinjoni pozittiva fettax tax tal-Lulju. Umbagħad ġew darba pozzjoni tiġi adottata mill l il-Parlament u l-Kunsill li kolhom tliet xhur sabiex jaċċettaw jew ma jaċċettawx il-proposta biex bekk eh, naslu għal bewet ieħor Ottubru. Dan wassalni għattini punt li naħseb il-kol kemm aħna naqblu dwaru, jiġifieri issa sur President wasal il-waqt illi eh, naħdmu. Naddu għal-fatti, naħseb eh, ftitem eh, kwistjonijiet li tant ġew studjati u li kienem konsultazzjoni dwarhom u naħseb illi dana kien kollu meħtieġ għal suġġett illi tant joħloq tħassib u passjoni u allura issa għanna proposta soda illi tfisser li l-Europa tkun aktar bla periklu. U aħna kburin dan. Ir-regoli li l-Kommissjoni se tipproponi se jħarsu aktar u katru aktar il-regoli ta' sigurta u se nipproponu kol situazzjoni fejn inkatru il-livell ta' sigurta fil-maġġoranza ta' stati membri. Inħossu kol li se jkun hemm livell ta' sigurta li jkun ekwivalenti f'pajjiżi oħra għal reġimi attwali tagħhom u li jaslu għal livell ekwivalenti għal stati Uniti mhux l-istess għaliex aħna u l-Istati Uniti għandna approċċi differenti iżda eh, bojuħod ieħor ikun undaqs għaliex l-istess riskju jista' jiġi indirizzat billi nużaw miżuri differenti ta' medikazzjoni. Allura l-appell tiegħi huwa dan illum. Mannix indewmu aktar mill-li hemm bżonn is-sitwazzjoni eh, biex naddottaw dawn il-miżuri u napplikawhom għaliex inħossu li huma fl-interess tal ċittadini, tal-passiġġieri u tal-ekwipaġġ tagħna. Punt tal-aħħar sur President dwar l-importanza tax-xjenza ħafna eh, fatturi xjentifiċi ġew applikati f'dan is-suġġett u l-ajanza wkoll eh, użat ix-xjenza biex tressa il-fema tagħna aħna tassew nemnu li konna proposti illi jirrispettaw prinċipji xjentifiċi. Iżda, Eh, jekk permettu li noqdu attenti xi wħud mill-studji li saru ċitati fil-medja għalkemm huma għandhom valur għax jifmu ċertu valutazzjoni valur importanti tal-FTL jistgħu jinftehmu ħażin barra mill-kuntest u allura naħseb li huwa ġust illi nindikaw li dawn ir-rapporti ma jistgħux jittitu bħala bażi għal valutazzjoni tal-effettività ġenerali tal- eh, taħlita ta' mużuri proposti u allura pal alternativa l-Kommissjoni hija favur illi ikolla valutazzjoni siħa tal sistema tal ftl u dan huwa punt ukoll propost fil-proposta oriġinali tal-IASA. U għal darba sur President maqbix il-ħin tiegħi, nieħu pjaċir nisma' sa diskussjoni Jiena nieħu pjaċir jekk ikolli l-opportunità nerġa' nitkellem fl-aħħar ta' diskussjoni, però aħna lesti bħala Kummissjoni nisimgħu illum. Grazzi qabel ma nisimgħu il-kumpaniji ta' Lajru, għanna għandna il-persuni li qegħdin iżuruna llum għandna grupp minn Berlin u Brandenburg mill-grupp tal-ħodor aħna għedin nil-għawkom għal dan id-dibattitu li se jkonna l-lum nittamaw illi intom eh, tassew tgawdu din iżjara ta'kom f'Brussel. Mela, Issa, il-femiet tal-linji tal-ajru, nibdew mis-Sur Vincent Devroy, il-General Manager għall-aspetti tekniċi u tal-operazzjonijiet u mill AEA. Grazzi President, qabel xejn nirringrazzjak tal-li l-AEA e biex tippreżenta femmet tagħha li naraw li l-ekwipaċ u l-bdoti jkunu ħilsa mill- mill-lajja hija xi ħaġa importanti ħafna s-sigurtà tal-titjiriet jekk intom taħsbu li s-sigurtà ifisser ħafna flus mela x'jiġri meta jkollna l-inċidenti. U allura irridu nibbażaw ruħna fuq dak li huwa meħtieġ biex niżguraw is-sigurtà. F'dan il-kuntest huwa importanti wkoll ninnutaw illi hemm responsabilità konġunta tal-linji tal-ajru u tal-ekwipaġġ, linji tal-ajru jridu segwu regoli stretti u jrid ikun hemm imbagħad l-ekwipaġġ illi jkollhom l-obbligu li jużaw ir-rekwiżiti ta' mistrieħ tagħhom kif suppost biex bekk ma jkunux għajjinin meta jiġu biex jirrapportaw għal xift li jmiss. U allura naħseb li l-proposta tal-FTL huwa riżultat ta' proċedura twila b'involviment tal-atturi kollha linji tal-ajru trade unions fost l-oħrajn U għallura l-opinjoni tagħna hija bbażata fuq reviżjoni ta' 50 studju xjentifiku u anki regoli nazzjonali u anki eh, prassi operattivi. L-Ewropa bekk se jkollha eh, regoli FTL aktar stretti fil-dinja u anki ikonna regoli bħal tal-Ġermanja, Spanja, l-Awstrija, l-Finlandja, l-Belġu, l-Olanda, l-Irlanda u oħrajn fejn għandna regoli bħal dawn, il-regoli tal kas se jkunu aktar stretti għalkemm dawn xorta għadhom stretti. Il-proposta hija ekwivalenti għal regoli nazzjonali tar-Renju Unit bekk. Din xaġa tajba għaliex il-partit interessati dejjem qalu li Renju Unit huwa eh, punta valur benchmark f'dan din il-kwistjoni. U kol E, kena proposta illi tassew edha toffrinna pakket ta' miżuri. Il-proposta u koll hija aktar e, stretta mill-regoli FEA xi partit interessati li se tisimgħu iktar il qudiem iddeċidew eh, li joħolqu wisa mozzjoni eh, madwar dan is-suġġett u qegħdin ixerdu eh, informazzjoni mhix korretta. Huma jażlu minn parametri differenti, minn reġimi differenti dwar kondizzjonijiet ta' xogħol xie każijiet jikkwotaw ix-xjenza jew sewdo x-xjenza Eh, barra mill-kuntest u dawn mhux relevanti għas sigurtà. Aħna jiddispjaċina għal din l-attitudni. Din hija kwistjoni komplessa ħafna rridu nikkonsidraw ħafna parametri li dejjem irridu jiġu konsidrati bħala pakket. Is-sigurtà ma tfissirx illi nissimplifikaw kwistjoni diffiċli ħafna billi noħol u l-biża. Dan il-kuntest huwa importanti wkoll li nisħu illi l-EAA jew kor regolatur ta' sigurtà rridu nifissaw limiti biex niżguraw is-sigurtà iżda maħniex qegħdin regolaw kondizzjonijiet soċjali u kondizzjonijiet ta' xogħol il-Parlament eh, u l-Kumitat tat Trasport huwa e, responsabbli għal dan il-punt u mhux il fil-fatt il-Kumitat tal-Impjegi. Mbagħad għandna il-trade unions u kumpaniji li negozjaw il-kontratti il kontratti u il-proposta l-ġdida mjisset biddel eh, l-istat tal-affarijiet iżda il-kondizjoni tal-linji tal-ajru jridu jimxu ma' limiti stretti meta qablu ma' regoli nazzjonali. Aħna nemnu il-proposta hija bilanċata ħafna, il-proposta wkoll eh, tġib magħha xi spejjeż għall-linji tal-ajru iżda aħna ma nemnux li dan jfisser li għandna niddubitaw eh, il-proposta pereżempju limiti għatiġiet bil-lejl tnaqsu minn 11 sija u 54 minuti għal 11 il-sija u dan jfisser illi ċertu titjijiet li huma aktar ta' 9 sijat se jkollhom bżonn it-tielet bdot xi partit interessati ħossu li dana mhux biżejjed u jridu li ninżwal 10 sigħat. Aħna ma naqblux ma dawn il ftejmit illi m'għandhomx bażi eh, u lanqas mill-xogħol il sar mill-qajasa. Umbagħad l-equipaġġ standby. Dan huwa punt ieħor fejn eh, kellna informazzjoni mhux korretta għalix eh, qed joħroġ l-aħbar mhux korretta illi l-ekwipaġġ ma jistax jorqod meta ikunu standby. Mhux veru dan nafu illi bdot forsi f'dan il-kas fisser illi bdot irriti l-landja l-aeroplan wara 22 sena li 22 sija li rat. U allura dina mhux feru għaliex ikonna situazzjoni u kol fejn edin najdu illi persuna standby tkun id-dar ma tistax torqod. Le, mhux veru xejn il-xenarju mux differenti minn kwistjoni fejn ikollok eh, personal stand-by meta jkun edin jistenna biex jihu eh, titjira ta' bil-lejl. U għallura irrit ikonna regoli komuni għas-suq tal-avjazzjoni biex bekk dawn ikunu ta' beneficju għal passiġġieri kollha għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-linji tal-ajru kollha jridu jissegwu dawn ir-regoli. Issa wasal il-waqt li naddottaw dawn ir-regoli u mhux noħolqu aktar biża' u inxerdu aktar informazzjoni skorretta. Grazzi. Moisson is dire. Sir Eric Moisen illi għandu um, jirrapprezenta la jaka. skjoġbuk. Sur President, membri tal-Kumitat ta' Trasport u Turizmu, grazzi tal-li qed tisimgħu x'għandha tixxi tajt Lajaka. Jiena qed nitkellem hawnhekk mhux biss bħala direttur tas-sigurtà Jaka ma kif ukoll bħala il-President tal- Kwistjoni ta' sigurtà tal-Jaza, aħna fl-Jaka nidoħsib it-trasport u fil-fat dan il- Pozizjoni privileġġjati hija raġuni għalfejn il-linji tal-ajru tal-ajakom għal-iktar illi huma effettwati mir-regoli ġodda. Ħafna minn jieħdu il-vaganzi fis-sajf u għalhekk. Akaja li qed jippruvaw jagħmlu għali qasmu id-doveri matul is-sena b'miktar mod ekwu u qed tipprova tagħmel limiti fuq bażi mensili bl-aktar mod eku. Aħna manna lebda alternativa oħra ħlif li nibdew aktar kmini kif qed tara bis-sinjal aħmar meta mqabbel mas-sinjal il-blu it-titjiriet Ewropej. Għanna niprofaw nieħdu l-konsumaturi kull fejn iridu, għalhekk għandna ħafna destinazzjoni differenti, ħafna mid destinazzjoni ta' vakanza, it-titjiriet jitilqu darba jew tnejn fil ġimma l-użu ta' wide body aircraft li jinkludu ġifiri ħafna narrow body airflights tfisser ħafna iktar titjiriet għal positioning li wassal għal ċertu inkonvenjenzi mhux biss għal klijenti iżda wkoll l ekwipaġġ mingħajr ma nsemmu l-impatt ekonomiku għall-operatur. L-aeroplani tal-ajaka jista' jwassal biss il-konsumaturi għal vakanzi tagħhom bi prezzi li huma kapaċi ħalsu. Għalhekk, Aħna ħafna drabi il- il-modell ta' eh, ekonomija u business class mhux bil-fors adattat għal vakanzi. dan jista namlu ħahna biss possibbli jekk ikun hemm fattur high load u aħna nużaw għalhekk ħafna minn dawn l-ajruplani dojo narrow body. Issa, il-regoli tal-FTO li qed proposti ħajkomplu jillimitaw il- il-sit tal-ekonomi, tal-settur ekonomi. U aħna naħsbu illi jekk dawn ir-regoli ma jkunux ta' implementazzjoni fi ta' implementazzjoni jinfisa, jikunu aħjar ħafna meta tir ta' bilej ma għetwa minn xar sigħat u ma jistgħux jistużaw jiktar jekk ikun hemm limitu ta' 10 sijat allura fir-regoli tal-FTO dawn it-titjiriet operati b'ajruplani ġojo u ma jistgħux għalhekk jistgħu jiġu. Em, ikun hemm operaturi oħrajn minħabba daw il-limitazzjonijiet. Il-titjiriet ta' ajaka li ma jkunux jistaw jużaw minħabba dawn ir-raġunijiet ma jistax joħodhom operaturi oħra raġunijiet li jiena semmejt, ġi daħaj jintilfu għal kulħadd u mhux kwistjoni illi aħna biss jimpurtana minna biss, però qegħdin nitolbu dal-kumitat biex tassew terġgħu taraw ximpat ħajkollhom dawn ir-regoli fuq reġuni bħal ċipru, l-Kanarji, l-Greċja, jekk dawn ir-reġuni ma jistaw ximorru titjiri tal-jom. Għajja qed irrikonoxxi illi dawn ir-regoli proposti tal-EASO e ma riżultat ta' diskussjonijiet u konsultazzjonijiet pubbliċi twal. U bħala President tal-EASA e, jina nista' biss nappoġġa il-proċess tal-EASA. Naħseb li tajjeb li kunem iva faċilitajiet ta' mistrieħ fuq l-ajruplan imma għal kredibilità tal-EASA li jaka tixtieq illi ir-regoli finali tas-sikurtà jkunu kważi identiċi għall-opinjoni tal-EASA. President, nittama li dan il-Kumitat ta' Trasport u Turizmu jevalwa b'attenzjoni l-impatt ekonomiku u l bażi xjentifika mhux biss fuq l-avjazzjoni imma anke fuq l-industrija tal-vaganzi u s-sarħan. Qabel ma tittieħed deċiżjoni finali. Grazzi. Thank you, Mr. Moisen. Now... Grazzi, Sur Moisen, issa mit-Trade Unions. L-ewwel għandna s-Sinjura Elizabetta kika mill-ETF. Good afternoon, ladies. Wara nofsenar, li kulħadd onorevoli membri tal-Komitat ta' Trasport u Turizmu nixtieq nirringrazzja lil Brian Simpson, il-President tal-li stidinna sabiex niġu hawnhekk jiena Elizabetta Kikka li fl-ekwipaċ tal-Italja 26 sena president ukoll tal-Kumitat ITF e li rappreżenta 100,000 persuna li jaħdmu fl-ekwipaċ fuq l-ajruplani mal-Ewropa u ħammur direttament mela għal punt. Titjib. Dan l-ewwel slajd tistgħu taraw it-titjib illi li tiegħek jaħseb li l-Kummissjoni għandha ddaħħal fir-regolament finali kif weditna li nistennew il-konferm uffiċjali illi danna titjib fil-fatt isir dawn il-punti kollha iwaslu għall aktar sikurtà fuq l-ajruplan ħanaqra. Reserve, per standby, il-mistrieħ, il-, -il skedi, l-airport duty, il-working time directive, fost l-oħrajn, il-direttiva ta' sigurta u s-saxħa. Daw l-affajt kollha ma' importanti ħafna u jekk ma jiddaħlux fil-regolament li tijaf jemmen illi dan ħaj joħloq problemi għas-sigurta u għejja kbira. U Għawnek aħna bżon illi permessa dan il-regolament il regolament l ekwipaċi ikun għal standby sa' 16 sija un bat jintalbu biex jimorru fuq jaħdmu għal livell massimu li jistaw u għalek jaff jispiċċaw ikonu fuq saqajom ma 22 sija. Dina tajjeb hekk sikura kaħna veru għal protivita hemm bżonn li japprofittaw mill-aktar ammonti possibbli ta' sigħat, imma dan huma biss raġunijiet ekonomiċi mhux qed jieħu konsiderazzjoni l-evidenza xjentifika u s-sigurtà hawnhekk. Mem nibda kep li qed tiġi applikata, per eżempju l-Istati Uniti għandhom 16 sija ta' massimo bejn il-11 is-seba ta' bejn ta' faġi 11 ta' fil-ħodu l-standby m'għandux imur għal eh, mistrieħ. Issa hemm tendenza llum li l-operaturi jużaw il eh, per eżempju eh, jiva l-affajt li waslu għal problemi, per eżempju, għanna operaturi li mumiex skruplużi u japprofittaw l akwepaċ sal-limitu li t-permetti liġi. Ma jistax bnidem li jibqa ikun ilu daqsak fuq saqaħ. Ikun jafx qed jiġri u jkun alert, inti il-bniedem suppost għandu jistrieħ 8 sigħat kuljum. U wara 18 sija imqajjem u taħdem inti ma tistax tkun eh, bl-istess allert bl-istess mod. Li tija fjemnu li l-proposta ta' kommissjoni mhijiex ibbażata fuq evidenza xjentifika mhix faċli biex tifhimha, mhix operattiva u mhix sikura. Dan ħajwassal għal konsekwenzi fuq is-saħħa tal-ekwipaċ li wassal għal ejja żejda eżawriment bażikament u hawnhekk aħna Imbagħad idu għandna bżonn ta' xjenza simplifikazzjoni. Ix-xjenza wrid illi illi fil jittieħed fuq standby jkun eqsar normalment l-eżawriment lejja ma tippermettix il wieħed jieħu deċiżjonijiet luċidi sew u jkun hemm ukoll effett fuq is-saħħa mentali u iktar tendenza ta' depressjoni u anzjetà. Ix-xogħol tagħna ibes għandu bżonn aħna nkunu dejjem attenti, dejjem allerti u lesti għalli jista' jinqala. Jista' jkun hemm aħna qed issa tpoġġina mal-istess keffa bħal pulizija, bħal pompieri tan-nar. Ta Għalhekk dak li qed tipproponi l-Kummissjoni mhix aċċettabbli għax mhix ibbażata fuq ix-xjenza. sit ta' free buffer jagħti flessibilità lill-operaturi, issa kemm hemm bżonn ta' flessibilità li tiżdied ma' regolament ta' skapitu ta' s-saħħa. Hemm bżonn li l-ekwipaġġ ikun jista' ikollu raqda tajba kuljum jekk iridu li jkun eh, tajjeb għax-xogħol. Importanti li kummissjoni twetta il-wedit tagħha u li jiġu integrati l-aqwa prassi regolatorji sabiex u l għola livell ta' sikurtà. Hemm bżonn li nippermettu lill-Istati membri illi ikunu jistaw daħlu daw l-aspetti ta' sikurta u jikun hemm evalwazzjoni illi s-sada ma sarriċ. Il-proposta tal-Komissjoni le mhijiex ibbażjata fuq ix-xjenza, grazzi. Thank you. Next is John Horn, who is the ECA Executive Board. Issa John Horn, illi huwa il-Executive Board Member tal-ECA, European Cockpit Association, jek joġbok. Grazzi, President, membri tal-Parlament. Jena John Horn, jena bdot ma kumpanija tal-ajru tal-Renju Unit, ħafna snin esperjenza fuq titjiriet kem twal, kem ostra series A320 u Boeing 747. Jena ija tawnek fisem il- Bdoti li jihdu ħsib lilkom meta tkunu it ittiru minn tarf tal-liħor tal-Ewropa. Nirringrazzjakom tal-li qed nittuna din il-possibilità li niddiskutu it-ħassib tagħna mill-perspettiva ġifieri ta' eh, piloti bl-esperjenza. U din hi l-opinjoni tagħna hawnhekk tista' taraw stampa. Żommu f'moħħkom di meta tiddiskutu kunċetti astratti u ċifri astratti hemmhekk huma x'inhuma dawn ir-regoli fl-aħħar mill-aħħar dan illi fil-fat ħajkun qed jiġri f'dan ħatkun qed issara fir-regolament għandek tnejn min-nies fuq ajruplan ħafna drabi fil-maltemp u bid-difetti tekniċi. Bżommu għaf moħħkom din il-ħaġa tinsawa qatt. Għalhekk għalfejn qegħdin hawnhekk aħna għax għandna bżonn għajnuna tagħkom bħala rappreżentanti demokratiċi tal-Unjoni Ewropea. Il-piloti dejjem provaw ikunu kostruttivi meta insibu biex insibu eh, regoli ta' standard ola u armonizzati ma' din il-proposta mhijiex l-standard li meħtieġ din il-proposta tinjora ħafna mill-evidenza xjentifika diġà eżistenti u minn hekk tinjora l-istruzzjonijiet ċari u vinkolanti ta' dan il parlament sabiex jintuża il-propju l-evidenza xjentifika nittama li ma taċċettawhomx dawn l-affarijiet, isek ir-regoli jiksru il-parir xjentifiku kif tista' tħossok sikur, min jista' jħossok sikur. Il-fatt danu jekk il-Parlament Ewropew ma jħux pass issa sabiex juri illi għandu direzzjoni politika u tmexxija ħanibqgħu mixjin f'din id-direzzjoni għaskafitu ta' kollox. Issa, mela dela il-mod kif qed jitwarab titwarab ix-xjenza. Eja sa il-darba qalet illi għandu jkun hemm interpretazzjoni tal-evidenza xjentifika ma il-Kummissjoni njorad dan kollu kien hemm rapporti li kienu dipendenti minn xuxin u kien ġew partijiet minnhom injorati. Il-Kunsil ta' Sikurtà wkoll qiegħed jinvestiga u bl-input ta' forsi l-iktar sitt xjenzjati eh, li jifmu fil-flejja u l fatig fl-Ewropa li għadin u koll jgħidu taħħom għati ġunjorati. Li xjenzjati għallu darba darbtejn illi ma jindux ikun hemm doveri multipli illi ma jippermettux il wieħed jorqod sew, illi m'għandux ikun hemm tiftirit multipli fl-istess ġurnata, għamma fil-fatt ma jġirxek hekk. L-evidenza xjentifika tgħid illi għandu jkun hemm il-ħin tal-mistrieħ fuq it-titira. U dana għabbażi ta' dak li qed proponi xjenza u mhux numru konvenjenti kif qed tipproponi hawnhekk. Il-proposta qed tipproponi 12 il-sija u nofs matul il-lejl mentri xienza xjenza tgħidilna xar sigħat. Issa hawnhekk infakkarkom għal dal-boħra. Xi fisser dan daw iċ-ċifri għal piloti li qegħdin hemmhekk itajru dak l-ajruplan. Il-xjenza x'tejdilna dwar t-tjirit ta' bil-lejl. Ħan ikkota parti mir-rapport tal-ETSC. Mela, ħafna rapporti xjentifiku kommissjonati mill għalsa fuq sin li għaddew ikonkludew l-FTPs għal ekwipaċ minimum għandhomx ikunu iżjed ta' 10 sigħat matul il-lejl. 10 sigħat matul il-lejl huwa il-limitu ta' sigurtà U dana jintura minn ħafna f'ħafna industri differenti mhux biss fl-avjazzjoni, mhix kwistjoni ġifieri li u titjiriet ma jsir sempliċement li jkun hemm ekwipaġġ ieħor li jkun jista' jieħu over imbagħad. Issa li ħassad għalli ta' dil-ħagġa f'kull studju imma kummissjoni tibqa tinjora għaliex jider ċar illi dina mish kwistjoni li ħatiġi indirizzata qabel ma' parlament eh, juri illi iridu jisimaw bil-fors. Mela, il-standby, so, għamta jkunu għan kol il-proposti huma komplikati ħafna diffiċli li wieħed jużhom illi qed jirrikjedu li l-bidoti u l ekwipaċi niżlu ajruplan ma li jkunu ilhom jaħdmu 22 siegħa daqsxejn sens komun kum qegħdin nipproponu hawnhekk soluzzjonijiet flessibbli għamlu limitu fuq il-ħin ta' standby u il-ħin ta' xogħol għal 18 il sera kif nistgħu nitolbu aħna li jitniżel ajruplan b'mod sigur wara li jkunu iktar jaħdmu minn 18 il siegħa Issa li għata tixtiq li kuna armonizzazzjoni stretta dan ifisser ċertu stati membri kuna għadin joperaw inqas sikur illum il-ġurnata l-istati għandhom id-dritt li jażlu l għala livelli ta' sikurtà li jridu mingħajr il-Parlament li qed jitlop li jkun hemm artiklu vinkolanti dinna it-talba ħaq titneħħa wkoll għalek biex nikkonkludi nisolbu il-Parlament jitlop li il-konklużjoni tissegu l-Parix xjentifiku għaxin kalla dawn il-proposti ma jiswew għal xejn, iridu jiproteġuna mill ħafna xogħol multipli fl-istess ġurnata, irridu għam limitu ta' 18 sija fit tmim tal-standby u x-xogħol fuq aeroplan u jridu kun hemm limitu fuq it-titjiri ta' bilejl għal 10 sija jridu jippermettu l istati membri biex jeżlu l-ispożizzjoni iktar siguri ma nafu id-danna mhux se jsir mingħajr ma jkun hemm klim ċar u tont f'artiklu vinkolanti u jekk iġobkom. Zommu f'moħħkom li dana jista' jseħ biss permezz tagħkom tal-membri parlamentari Ewropej. Grazzi. Grazzi ħafna issa l-opinjoni tal-awtoritajiet tal sigurità Nazzjonali Catherine Jones mill-United Kingdom Civil Aviation Authority Kirchbach. Thank you for inviting me here. Grazzi tal-istudentuni hawnhekk illum biex nsaħħa nippreżenta l-preżentazzjoni tiegħi fuq l-avjazzjoni fl-Awtorità Ċivili fir-Renju Unit. Ma kienx hemm proposta formali minn naħa tal-Kummissjoni u għalhekk nikkummenta biss fuq il-kummenti tal-opinjoni pubblikata f'Ottubru li għadda. Bħala regolatur speċjalista tar renju Unit is-sikurezza hija parti mix-xogħol il-qofol ta' xogħol ta' CAA. U aħna nieħdu responsabiltajiet tagħna bħala regolatur indipendenti u nieħduhom bis-serjetà. Kollox ma kollox nemnu li l-proposti li kien hemm il-pakkett ta' miżuri għandhom iżommu l istenders tar-Renju Unit u ħajtejbuhom madwar l-Ewropa. Is-CAA kien membru attiv tal-tfassil tar-regoli bħala grupp fl-EASA. Dan kien jippermetti li CAA biex tirvedi l-proposti f'stati differenti bħala organizzazzjoni indipendenti u tikkommenta mod b'saħħtu jekk hemm bżonn jekk kien neċessarju. l approċċ skont ir-riski li ttieħed mill-EASA fl-iżvilupp tal-proposti ġie appoġġjat mis-CAA. Il-grupp ta' tfassil ta' regoli kien jinvolvi rappresentanti mill partit interessati kollha l-kbar, kien jiġbor l-informazzjoni xjentifika u jiġbor ukoll opinjonijiet xjentifiċi. CIA għamlet numru ta' rekomendazzjonijiet matul il-proċess ta' tfassil ta' regoli u ħeġġeġ li l-opinjoni tal-EASA u l-materjal tal-abbozzar tal-EASA immessa l-bdibdiliet skont il-proposti skont il-kummenti li aħna għamilna. Importanti nirrikonoxxu li l-ajja hija influenzata minn numru ta' fatturi. Regolamentazzjoni preskrittiva waħda ma tistax tindirizza r-riski kollha marbuta mal-ajja Limiti ta' kuljum huma importanti imma fil-kuntest operazzjonali fir-rigward it-tip u l-ammont ta' xogħol għandha influenza sinifikanti fuq kif tinġa' l L-effettività fi skema FTL tiddependi fuq kif il-pakket ta' miżura jorbot mal-ġestjoni tal-ajja. Palissa, il-rekwiziti eżistenti ta' CA ma jinkludux obbligazzjonijiet vinkolanti fuq l-operaturi biex ikun hemm ġestjoni attiva tal-ajja. L-opinjoni u l-materjal tal-abbozz ta' deċiżjoni ser jiddeterminaw ir-regoli, jiddeterminaw ukoll numru ta' għodda ta' regolatori għal kontroll. L-operatur li tkun kapaċi juri li jifhem x'inhuma r-riski relatati mal-ajja fil-kuntest tax-xogħol li tkun qed tagħmel. Tkun testaturi kif ħat tagħmel ġestjoni tar-riski anke permezz ta' responsabiltajiet tal apparaturi u l sistema ta' ġestjoni tal-sikurezza jew inkella taħt il-ġestjoni tal-riski tal-ajja. Dan jippermetti li CAA tgħaddi għal kontroll bażat fuq il-prestazzjoni jew rendiment u tifoka mhux biss fuq riżultati fil-kuntest operattiv. Hawnhekk naraw l-iktar potenzjal għal titjib fis-sikurezza. Is-CAA impenjata li taħdem mod attiv flimkien mal-partit interessati tar-Renju Unit u tal-EASA biex timplementa regolamenti. CAA korraġuta ħafna li fil-proposta ta' regolament hemm propost li l-Aġenzija għandha tagħmel reviżjoni tal-effettività tal-proposti e bbażata fuq il-ġbir ta' data operattiva. CAA ser eh, żomm għajnejha fuq l-impenn li ħadet l-Aġenzija li tifhem kif taħdem din il-leġiżlazzjoni fil-kuntest operattiv huwa pass neċessarju u importanti fil-proċess ta' titjib meħtieġ taħt il-pjan ta' Ewropew ta' sikurezza fl-avjazzjoni. Fil-qosor, CAA bħala regolatur ta' sikurezza indipendenti rreveda l-elementi kollha tal-opinjoni u tal-materjal ta' bossa deċiżjoni bħala pakket ta' miżuri. CAA impenjata li tinkludi wkoll regolamenti timplementom u tisħaq mod importanti fuq l-operaturi li juru kif qed jelħqu dawn ir-responsabiltajiet u jżommuhom. Dawn il-proposti huma parti minn proċess ta' titjib kontinwu u aħna impenjati li nkomplu nkunu msieħeb attiv ma' EASA biex intejbu riżultati ta' sikurezza għall-avjazzjoni Ewropea. Grazzi. Thank you, Mr. Jones. Next, for the alertness management expert, Dr. Alexander Gundel uh, from... same is Dr. Alexander Gundel mill uh, medicina fl-spazju uh, u uh, kien ex scientista oli fil-DLR Institute. President, signori, Jiena senżom il-kommenti tiegħi fuq erba' suġġetti l-ewwel qabel kollox. L-esperti xjentifiċi u l-opinjoni tagħhom u mbagħad ser nħares lejn numru ta' tħassib li huma għandhom u mbagħad inħares lejn l-importanza ta' ġestjoni tal-riski marbuta mal-ajja. Is-sem ta' xjentisti ġifiri il-riċerkaturi fuq l-irqat, eh, fuq il-kronobiologija, etc. ħadet sem f'sow stadji fl-2008 u 2011. Kien hemm rapport intermedju li ġie adottat ta' konsens minn xar xjentisti li wieġbu mistoqsijiet speċifiċi minn jasa, e ma sfortunatament dan ma kellu kważi impatta xejn, ma kienx hemm laqa bejn l-EASA u xjentisti. It-tieni stadju mbagħad kien li tliet xintisti indipendenti mill-ġdid wieġbu numru ta' mistoqsijiet minn EASA u kien hemm selezzjoni stringenti ħafna bħala proċedura ta' għażla u kien hemm rapporti provizorji li ġew diskussi fuq laqgħa bbażata fuq, fuq jumej u kien hemm ukoll evalwazzjoni ta' EASA. Iżda, ma kienx hemm iktar kuntatti ma' xjentisti u l-EASA ma staqsitx għal segwitu mill-sorsi xjentifiċi. Issa, hemm numru ta' tħassib marbuta ma' sikurezza u nixtieq nitkellem dwarhom fuq il-limiti għal ħinijiet ta' titjiriet. Ħinijiet ta' titjiriet b'lej jistgħu jiġu jimxu it fit mal-iktar livelli ta' ejja U għal daqstant li taħdem bejn il-ħamsa ta' wara l-ofsenaru, il-ħamsa ta' fil-ħodu, jek tqabbilha ma' 11 sija li hemm fil-opinjoni tal-EASA u anke ċentru Ġermaniż tal-spazju fl u l mill-1995 iddiskutaw din il-kwistjoni għal daqstant membri onorevoli jekk intom favur dawn il-proposti li tres u tkun qed kontra l-opinjoni tal-esperti xjentifiċi. Tħassib ieħor nixtieq insemmi huwa dwar kwistjoni daqsxejn komplikata. Hawnhekk tlet tlieta jew erba' bdoti u l-ekwipaġġ u dan huwa marbut mal-estensjonijiet tal-ħinijiet ta' titjiriet u ħinijiet ta' xogħol fuq l-ajruplani. Il-pidoti għandhom ikollhom l-opportunità li jorqdu f'ħinijiet ta' xogħol twal ħafna u għalhekk li tuża l-crew banks hija l-aqwa għażla. 25% tal-perjodu ta' serħan, ta' mistrieħ eh, li għandhom dawn l ekwipaġġ u l-bdoti għattawhom f'dawn il-crew banks fejn jistgħu jistrieħu. U dan imur li l-in mill-ħin ta' xogħol normali, ġifieri tiżid tliet sigħat oħra ta', ta shift ta' billej u qed ikollok imbagħad 13-il sija plus 3 sija oħrajn fi ħnijiet oħrajn. U għalhekk m'hemmx bażi xjentifika għal dawn il-ħinijiet. Għalhekk hemm estensjoni ġenerużi ħafna f'perjodu ta' rqat fejn suppost għandu jkun hemm eh, disponibbli jekk ma jkunx hemm crew u nafu li hemm diffikultajiet biex wieħed jiffittjak il-crew banks fil-aeroplani, ma huma parti minn sistema ta' ġestjoni tar riskju tal-ajja. Dan huwa l-punt li mis nixtieq nitkellem fuqu. Nafu li ġestjoni tajba tar riskju tal-ajja timxi jitfit ma' sistema aktar sigura. Imma irrid ikun hemm taħriġ apposta għal dan it-tip ta' eh, sikurezza u jidher li l-aqwa għażla hija li jkollok din il-parti fil-proposta li kollok Eh, FRM, ġestjoni tar-riskju tal-ajja. U titqis ukoll l riskji kollha li huma relevanti għal lajja fost il-bdoti wara titjiri twal. Grazzi, issa fisem l-autoritajiet nazzjonali tas sikurezza Anzi, fisem l-autoritajiet Ewropej ta' sikurezza għandi l-pjaċir li ngħaddi l-mikrofonu l-ġan Mark Kluzo. Grazzi President, membri tal-Komitat. Nixtieq nibda bin numru ta' konsiderazzjoni ġenerali fuq is-sigurezza fl-avjazzjoni u mod partikolari fuq xejrit ta' sigurezza fl-avjazzjoni. Fil-trasport blajru kummerċali dan ġi ġi divis mija dawn l-aħħar 10 snin, imma f'dawn l-aħħar sentejn nżenna l-terz tar-rata tal-aħħar 10 snin. Tafu li l EASA għandha rwol importanti u strumentali għas sikurezza tal-passiġġieri u tal-ekwipaġġ. Hemm regolamenti ta' sikurezza u għalhekk ir-rwol tal-Aġenzija huwa li tkun iktar u iktar eh, sikura fil-kuntest tal-avjazzjoni u għalhekk x'inhuwa l-impatt tal-ajja fuq is-sikurezza fl-avjazzjoni Min-numru ta' rapporti ta' investigazzjonijiet fl-inċidenti fl-għawla ħara xar snin, l-Aġenzija sabet li hemm żewġ inċidenti li kienet involvi tlet każijiet ta' mwiet. Madanakollu fiż-żewġ inċidenti l-akwipaġġ kienet jopera fil-każijiet legali li kienu skont ir-regoli. Każ kienet meċċess ta' tliet sigħat u fl-oħra fl-inċident li ieħor ma kienx hemm rispett tal-perjodu minimu tarqat. Dan ifisser li il-konformitat ma' regoli hija kwistjoni ewlenija meta tħares lejn lajja fost l-ekwipaġġ. Inċidenti oħrajn barra mill-Ewropa, bħal pereżempju f'Konkomer fl-Stati Uniti fi frar tal-2009, urid li non konformità ma' regoli ta' sikurezza u prinċipji bażiċi ta' sikurezza kienet jiġu menati. Ir-regolamenti tal-FTL l-lum huma armonizzati fl-Unjoni Ewropea permezz tal- Eh, regolament tal-partijiet terzi mill-1998. L-Aġenzija ma rċevitx feedback negattiv fuq dawn l-implementazzjonijiet minnaħa tal-Istati membri u għalhekk din regolamentazzjoni tidher bħala regolamentazzjoni sigura. Iżda apparti t-tip fi sikurezza, l-Aġenzija għamlet revedizjonijiet bil-kommenti u dan jinkludu kol iktar minn 30 t-tip li seħħu. Hemm ukoll xogħol ta' xjenza fil-Aġenzija. L-Aġenzija għamlet reviżjoni ta' iktar minn 50 studju xjentifiku kienet involvi tliet xjentisti indipendenti fil-tfassil tal-regolament indipendenti. Mbagħad hemm rekomendazzjoni ta' xjentisti. Iva, kien hemm kollaborazzjoni ma' xjentisti kienet utli, produttiva u waslitna biex innaqsu il-perjodu ta' shifts bil-lej 45 minuta, estensjoni b f'sija ta' serħan jekk ikun hemm eh, waslit tard jew eh, inżul kmini fil-ħodu, anke tqis il-jet lag, anke żid il-mistrieħ, anke dartej fix-xar jekk jemżon. Iżda f'ċertu każijiet l-aġenzija ma ħarsitx letteralment il- kelma b'kelma l-parir ta' xjentisti u għalhekk ridna naqsu l-perjodu ta' titjiriet billej għal 10 sigħat. Din il rekomendazzjoni saret l-ewwel qabel kollox abbażi ta' stadju ta' studju xjentifiku fid designijiet fuq titjiriet triangolari bejn l-Indonezja u l-Arabja Sawdija fil-periodu fl-periodu għalhekk titqis ukoll dan il-punt speċifiku li ma kienx raġonevoli li toħroġ konklużjoni ġenerali fuq din il-bażi. It-tieni, forse l-iktar punt importanti, L-istudju xjentifiku ġeneralment huwa tweġiba għal mistoqsija partikolari u tipikament it-tweġiba tiddependi fuq kif tagħmel tifforma l-mistoqsijiet. Jekk inti tistaqsi x'inhuwa il-perjodu massimu ta' dmir ta' xogħol ta' xift billej, eh, tweġiba probabbli tkun 10 sigħat, imma dan jiddependi fuq kemm idum ix-xift wara kollox imma x-xjenza u l-esperjenza fil- titjeriet turi li damux il-kas. Lajja tiddependi fuq il-mistrieħ ta' kull-jum, ta' kull-ġimma, kompensa għal titjira, għal wasli ta' bellej u għal eh, nżulju jew tluq eh, fil-ħodu kmini, etc. U għalek mistoqsijiet li kienem l-grupp ta' esperti tagħna, ġifiri xinija il- ma kienx xinu l-limitu massimu ta' titjiri, imma kif tista' tnaqqas l-effetti tal-lajja. U għalhekk ma hemmx biss tweġiba waħda u jew studju wieħed imma numru ta' studji xjentistiku għalhekk għandek l-approċċ għalistiku li wassal għal konklużjoni li xil sija xift billej plus ser mistrieħ f'kas ta' jetlag plus il-iktar mistrieħ plus eh, f'kasta ta' tluq kmini jew inżul billej, plus li tqis il-prinċipju ta' ġestjoni tar riskju tal-rajja huwa sigur daqs eh, shift ta' 10 sigħat. Fuq standby id-dar, wieħed għandu jkun jaf li l-kwistjoni hija koperta bħalissa mill-regolamenti nazzjonali u mhux tek Ewropea u hija koperta wkoll minn numru ta' dispożizzjonijiet Bejħadu ieħor l-limiti ta' standby illum varjaw minn 6 sigħat għal 24 sija minn pajjiż għal ieħor. Il-proposta inizjali tal-Aġenzija kienet minn sijat rib ħafna għal limitu l-iktar baxx. Intqal ukoll li 8 sigħat standby flimkien ma' 14 sija periodu ta' titira ta' titjiriet jista' wassal għal 22 sija eh, li l-ekwipaġġ ikunu fuq saqajhom. Iżda Dan is mhuwiex realtà, ma jaħdimx daqshekk fil-verità, għaliex jekk tkun id-dar sitzijat standby mhux bil-fors inti qiegħed sitt imqajjem, mhux bil-fors sitt standby tkun mqajjem għal sitt u 24 standby żgur m'intix 24 sija mqajjem U għallek fl stand by aħna tnaqdmu mal-kollegi fil-Kommissjoni biex ntejbu l-lingwaġġ ħajġi diskuss mal istati membri fil komitologija fil-11 tal-Ulju. Dan, l-lingwaġġ ser serra fuq żewġ prinċipju fundamentali ta' ġestjoni tal-ajja. Jipprovdi opportunità tarqat ta' tminsijat l-ekwipaġġ, ħares minn iktar minn iktar minn 18 sija ta' meta l-ekwipaġġ ikunu għajmin, u bekk B'bażi ta' dawn il-prinċipji naslu għal proposta bbażata fuq konsens fost l-Istati membri. X'ikunu l-passi li jmiss għall-Aġenzija wara l-adozzjoni ta' dawn ir-regolamenti? Kif intqal qabel, l-Aġenzija tibda tiġbor id dejta fuq l-implementazzjoni ta' dawn ir-regolamenti l-ġodda u tipprovdi evalwazzjoni tliet snin wara l-implementazzjoni. L-Aġenzija tara li dan l-eżerċizzju ta' ġbir tad dejta bħala sforz konġunt neċessarju mill-Aġenzija, mill-Istati membri, mill-linji tal-ajru u mit-trade unions. Il-partijiet kollha involuti ħajkunu mitluba jikkolaboraw f'dan il-kompetu diffiċli għaliex it-titjib ta' sigurezza tista' tibniħ u tiksbu biss permezz ta' sħubija. Grazzi. Grazzi, Sur Cluzo. Issa naddu għal membri Berker, El-Kadrawi, Meissner, Lechtenberger, Foster, Bach, Belon, Kramer u Grosh. ċaħtiħor? Sur Saba, Sur Uġġas, ċaħtiħor? Ixtiq jitkellem? Fedejk. Qatt ma ħan insisti li intom titħlu fuq il-lista, jina prova nżomm il-ħin. Titħol le, tajjeb wis. Mela bekk għandna 11 membru u għalhekk żewġ minuti kull wieħed u nisħilkom li skont l-agenda tiegħi huma mistaqsijiet u tweġibiet. Mistaqsijiet li huma l-kelma operattiva mal-membri u għalhekk nibda bis-sur Perker għal żewġ minuti mistaqsijiet tiegħek. Grazzi ħafna. L-ewwel net kumment nikti permettili. Sissa il-ħin ta' titjiriet kien xi ħaġa li stajt tuża biex poġġi lura, tistrieħ u jkollok 40 temiża għal sejġri wara. Imma sejġri issa ħadd ma jaf. Ma nafx kemm il-futur tal-ħinijiet ta' titjiri tista' tużom dan il-mod, imma parti ċajt. Kien interessanti ħafna mhux biss li nagħti widen, imma anke li niżgura li l-kuntatti kollha li konna mal-rappreżentanti tal-personal ta' titjiriet, ġifri l-ekwipaġġ ukoll, runa li kien hemm numru ta' problemi ewlenin. L-ewwel net kemm titqum iddum imqajjem, bil-lej, Eh, diskrepanzi li hemm bejn l-evidenza xjentifika u l-ħin reali li titqatta fix-xift ta' billej u mbagħad li torbot l-imkien il-kwistjoni li tkun standby u anke tkun qiegħed fiżikament fuq l-ajruplan. Meta jiena nibda fuq standby wara l-offsenari jekk nkun bdot ma tantx ikolli ħin biex nistriħ, Xirrit namel, rrit nopera l-aeroplan, ntir u dan jiġri b'dan il-mod u dan xi fisser li kollox ma kollox inkun jis neħdim 22 sija u kull ma jmur hekk jidher li qed jiġri. Iva, jekk nitkellmu dwar l-aqwa kondizzjonijiet oqsa, x'inhu huwa l-aqwa ħin biex wieħed itajjar aeroplan? Il-mistoqsija tiegħi. Mill-proposti tal-Kummissjoni u minn tanqisu li huwa ċar li hemm evidenza mill-istudji kollha li għandna li għaxar sigħat għal titjirid lej u xiftijiet standby ikollok 16 sija b'massimo ta' 18 sija fejna l-evidenza li dawn il-limiti mandomx jiġu rispettati. Questions, questions. Membri, mistoqsijiet, mistoqsijiet. Eh, L-Onorevoli Al-Kadrawi issa. Grazzi. Mix l-intenzjoni tagħna il nidu pożizzjoni llum. Għaliex m'għandniex pożizzjoni qudiemna, proposta qudiemna. Dina tiġi preżentata l qudiem iżda abbażi tal-lista ta' elementi miżjuda illi eh, semmejt l-onorevoli ċikaw, allura naħseb illi qed isir ħafna xogħol. U allura dana kollu aċċettabbli u għalhekk. Mistoqsija għas-Sur Baldwin l-ewwel nett. Kien hemm xi konfużjoni fid debattitu li namlu distinzjoni bejn is-sigurtà u kwistjonijiet soċjali. Tista' tikkonferma illi l-ftehimiet kollettivi E, dawna jitqedu fuq dawn ir-regoli, jiġifieri jkun hemm proposti jew dispożizzjonijiet oħra li morru aktar il-bot illi jitlu fis-seħ. Umbat, lir rappresentant li jaża. Inti sħat illi anki jekk naqblu fuq regoli ġodda, xorta waħda, ikun hemm żmien ta' analiżi kontinwa ta' dawn l-istess regoli. Wara tlet snin ikun hemm evalwazzjoni. Jiena allura nsaqsi din l-evalwazzjoni x'forma se tieħu? Rapport pereżempju, eh, rapport li l-Parlament jista' jiddiskuti u jevalwa. Ġifieri x'qegħdin tippjanaw intom għaliex tkun xi ħaġa tajba li nkomplu l-iskambje tagħna fuq żmien twil. Eh, issa, Signora Jones, tkellimna dwar natura xjentifika tal-istudji u l-proposti, iżda jiena nishtiq nisma l-opinjoni tiegħek dwar il-numru massimu ta' sigħat għat titrid bilejn 10 sigħat, 11 sigħa. X'inhi l-pożizzjoni tagħkom dwar dan il-punt? X'tipproponu? Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Meissner, żewġ minuti. Grazzi. Grazzi ħafna lil kellema kollha. Jiena wasalt ftit tard sfortunatament, pero smajt eh, eh, dak li ntqal eh, Signora Jones l ewwel nett. Fim sewwa jiena inti fissirt illi bħalissa mhux mandatorju illi wieħed jippjana il-limiti ta' kuljum. Jiġifieri taħseb li jkun hemm titjib jekk inqisu dan il-punt, jiġifieri bħalissa dan mhux mandatorju Jiġifieri li wieħed jippjana il-massimu li persuna tista' taħdem ta' kuljum. Issa, e, Dr. Gundel, huwa minnu illi meta nitkellmu dwar ġestjoni tal-luċità mentali, dana jekk jiġi inkluż fuq l-ippjanar fuq livell mandatorju, dana se jkattar is-sigurtà Umbat, mistoqsija li sur klużomi li għasa. Jina xtaqt inkun naf jekk inti tassew temmen illi iva. Tajjeb, rajna n nuqqas fin-numru ta' incidenti. Iżda qegħdin nirreferu għal sitwazzjoni fejn ninjoraw ċertu kwistjonijiet bekk. Mbagħad għaliex studju huwa speċifiku fin-natura tiegħu. Għalfejn dana ma jkunx rilevanti ma jimportax fejn l-istudju sar. Il-punt huwa illi dana jagħtina informazzjoni. U għalhekk xtaqt nisma' l-femittijak dwar dan il-punt. L-Onorevoli Lichtenberger. Grazzi. Jien għandi numru ta' mistoqsijiet mod eh, speċifiku l-Sur Kluzo u l-Dr. Gundel. Il-mistoqsijiet il indbatu l xjenzjati dawn interessawni. Kienu wis selettivi dawn u forsi stampa eh, mux tant ċara u korretta, xtaqt aktar informazzjoni dwar dan, għaliex huwa punt rilevanti ħafna. Umbat, ħin ta' titjiriet u l-standby. Din hija l-kwistjoni essenzjali, partikolarment jekk ninvolvu it-titjiriet bil-lejl, u allura dan iwassal il-mistoqsija tiegħi. Jekk ikun hemm ħafna evidenza xjentifika li titkellem favura xarsija, allura kif mbagħad eh, taslo bażi ta' studju wieħed għal żmien għal ħin ta' 11-il sija. Punt ieħor Sur Baldwin mill-Kummissjoni. Għalfejn din il-klawżola tirigwardja l-istati membri jew kontratti għalfejn edin nindirizzaw dana kollu f'premessa għaliex dan mbagħad jista' jiftaħ għal sitwazzjoni fejn kollox jinżel għal limitu minimu. U ma naħsibx li jekk irridu. Naħseb li dana irrid jiġi indirizzat fit-test innifsu aktar mill-li fil-premessa. Umbat, punt ieħor importanti, jekk aħna għandna evidenza xjentifika u għandna fil-fatt minn oqsma differenti, bis settur tal-kura tas-saħħa, jiġifieri x-xogħol ta' bil-lejl, u l-standby flimkien dawn iż-żewġ elementi ċertament ikollhom iwaslu għal dinamika differenti speċjalment jekk ikun hawn xiftijiet bħal dawn fuq eh, għal ġimgħat sħaħ jekk mhux xhur, għalfejn m'aħniex qegħdin nikkonsidraw ukoll dan l-element. Għaliex din hija data illi għandna mill-istudji kollha xjentifika. L-Onorevoli Foster, grazzi, grazzi wkoll il-kollegi illi naqdu maħna mill-lum mill-industrija. Dispeċini, President, għandi osservazzjonijiet u kol, mux bis mistoqsijiet. Xi kumenti kienu ta' disappunta lija, jiena t-nifem li għaddew tlet snin u rappresentanti mill-industrija eh, kienu fuq komitat u issa għaddew tlet snin u jisu donnu ma kienem ħadd fuq dan il-komitat. U allura il-ħiliet ta'kom ta' negozjati x'inhuma? Għaliex insomma issa qegħdin tajdulna li kollox huwa eh, ħażin u tumna din l-lista twila. Jiena nifhem li hemm xi kwistjonijiet illi huma dubjużi. Sema tiegħi hija illi aħna nitkellmu eh, dwar il-kap eh, wieħed u jiena ħdim fuq dan il ħdim fuq dan is-settur għal diversi snin u naf ġifieri eh, li taħdem f'ekwipaġġ għax li xkont naħdem f'ekwipaġġ u l forsi wieħed jista' jippjana għal numru ta' 11 iżda tista' wkoll tippjana għal aktar sa 13 nofs u allura Jiena ma nafx kif eh, wieħed se jasal sal-Awstralja pereżempju b'stop wieħed u mbagħad hemmhekk kif ħajġi affettwat in-negozju, allura jiena imħasba dwar dan. Dwar ix-xjenza, l-Università ta' Cranfield fir-Renju Unit u universitajiet oħra u assoċjazzjonijiet tal-forzi tal-ajru u koll eh, offrawna ħafna evidenza xjentifika f'dan l-aħħar 40 sena m'hawn xejn ġdid u allura dan ma jfissirx li ma nqisux ukoll il-metodi xjentifiċi ġodda. Jiena kontenta bl-informazzjoni li natat mill-awtoritajiet tal-avjazzjoni ċivili minn Katrin ġiet illum u xtaqt ngħid li f'terminu tal trend unions tal-ekwipaġġ għaliex Elizabetta kellha problemi kbar il-Trade Union tar renju Unit fil-fat tal-ekwipaċ eh, m'għandux problemi ma' fejn insabu bħalissa xina l-tqajt magħhom ukoll. Jiena qed nifhem illi żewġ xoqsma dwar standby u kwistjoni oħra illi jixtiequ illi jiġu indirizzati. Ti miex negozjati, ma ta' mux negozjati ta' trade unions, dawn huma elementi ta' eh, ta' ta' xogħol. U allura wieħed eh, jista' jkun imqajjem f'nofs tal-lejl, allura dana jwassal għal sitwazzjoni fejn nippreżentaw eh, metodu fals ta' kif nippjanaw dawn ix-shifts. Jiena naħseb Presidenti li neħtieġu kjarifika għal membri tal-Kumitat għaliex edin nipprovaw naslu għal deċiżjoni kostruttiva. Grazzi. L-Onorevoli Bak, grazzi President. Iva. xi wħud mill-punti laqtuni għaliex eh, mhux soltu nisimgħuhom. Mistoqsija lill-Kummissjoni dwar il-ħin standby. tistaw tispjegawlna kif il-persuni jordu, jew meta jordu, jew għalix mux possibli li jordu meta jkunu għadin jaħdmu jew le u il-kawzi tal-inċidenti. Mish xi ħaġa din li ġiet analizzata kif suppost, ma nafx kif wasaltu għal konklużjonijiet li wasaltu għalihom. Issa. Ir-riċerka xjentifika, l-evidenza li teżisti u n-nuqqas ta' konsultazzjoni ma' xjenzjati jew li nqisu l-preżentazzjonijiet partikolari tagħhom għalfejn il-dialogu soċjali huwa dejjem infaħar mill-Kummissjoni. Iżda fir-realtà il kussjonijiet fari li tassew huma importanti eh, mhumiex qed jiġu indirizzati. Kellim li miss, l-Onorevoli Vernio. Grazzi, President. Il-regolament ta' sitta design jfisser illi jrid ikon valwazzjoni xjentifika dwar il-miżuri illi jisu l-ekwipaġġ. Issa nisimgħu esperti llum u jirreferi għal rapport Mubius eh, Studio Independenti eh, indipendenti li ma ġiex segwit mill jasa. Aħna bħala membri parlamentari Ewropej l-lum. nistgħu ikonna informazzjoni dwar dan studio speċifiku li sar aħna nixtiequ li jkollna rapport sħiħ u anki nisimgħu dwar suġi l-oħra sabiex nifmu eh, l-affarijiet kif suppost u tassew nikkonsidraw l-elementi tal-sigurtà tas-saħħa kif ukoll il-kriterji soċjali biex bekk nagħmlu bilanċ bejn dawn il-kwistjonijiet kollha differenti li kollhom impatt fuq ċittadini kollha Ewropej, kemm il-professjonisti kif ukoll il-passiġġieri. Grazzi eh, l-Onorevoli Kramer, Michael, Jiena naħseb illi edin naraw eżattament dak illi għalu l qorti tal-awdituri. Għalix importanti nisimaw il-lobby u kol minn dan il-settur. Kienem ħafna bdoti li għalu illi kemm il-darba jordu waqt titjira, dawn elementi li rridu nikkonsidraw anki għal dak li għandu xaqsa il-ħinijiet stand-by, l ħinijiet li wieħed jaħdem, dawn huma kwistjoniet li ma ġewx indirizzati kif suppost. U dana kollha jiġu konsidrati pala ħin ta' xogħol bekk mill-ġdid. jekk qed nitkellmu 15-16 sija, dawn huma kwistjonijiet li waslu għal konsekwenzi, konsekwenzi li eh, brabta mal-bdoti. Din hija kwistjoni ta' flus wara kollox, għaliex il-linji tal-ajru rridu ovvjament idawru negozju tagħhom. 30 biljun euro li tħallsu mill-ċittadini Ewropej. Il-flus eh, hemm qegħdin iżda kwistjoni ta' sigurtà. Dina titwarrab kompletament. Inti semmejt sigurtà, sigurtà, sigurtà, iżda le m'għandux x'jaqsam xejn hawnhekk dak li qed. Iżda issa l-ekwipaġġ. Inti ma tajt xejn dwar il-fatt li anki il-Ministri tal-Ambjent fissru ruhom dwar il-kwistjonijiet brabta mal-cabin crew, mal-ekwipaġġ, u allura ċertament aħna bħala parlament se napoġġaw u niddefendu s-sigurtà ta' titjiriet tal-ekwipaġġ u anki tal-pessaġġieri. President, ma xtaqx in interrompik, imma inti suppost bħala kelli indirizzajt il-President u mhux l-udjenza. Jien nilqa' ukoll delegazzjoni ta' managers li jaħdmu fi l-FNTR fil Franza fuq stedina tas-sur Rike, Vice President Rike, nil-awkom għawnek fil-laqa nittama li kolkom zjara tajba illum. L-Onorevoli Grosh. Grazzi ħafna, President. Iva, mistoqsijiet għawnek aktar mill-kommenti. Iżda għandi kumenta eh, għall-esperti fil-fatt. Nittama li l-esperti jistaw eh, l dubi li għanna fi diskussjoni. Jina ma naxxek għax xed ikun oġġettivi għawnek. U għallura, jek jina nara l-istudji, dawn l-istudji minn tal-inqas irrit ikollhom parametri uh, bażiċi pal pereżempju iż-żmien li ġie meqjus u dawn l-istudji jkollhom il-valuri tagħhom ukoll li nistgħu inqabluhom imbagħad, iżda dawn l-istudji li ġew inklużi għandhom l-istess parametri jew le, jew inkella għandna studji hawnhekk illi saru forsi medet ta' żmien osra li forsi ma konsidrawx żminijiet itwal. problemi analizzajtu għabbazi tal-xol, il-ħin tal-xol, il-ħin tal-standby. Il-regoli meta maġġewx applikati ma sarx monitoraċ Ma lix li analizzajtu dal elementi kollha. Issa, lajja, dan l-element kemm huwa importanti. Is-sitwazzjoni li wieħed isib fija, fiha din hija wkoll xaġa importanti. Jiena nista' nagħmel forsi biċċa xogħol għal tnax-il sija, najja, najja ħafna, Mbagħad ma nkunx naf jekk u x'hekk għandhom xisiru l-affarijiet, allura wieħed irid iqis kemm kemm wieħed jista' jqatta' ħin jaħdem biex jaħdem b'mod effettiv. Il-kellim li miss. Grazzi, President. Grazzi lill esperti kollha li inaqdu magħna llum. Kumment forsi mbagħad mistoqsija. Forsi opinjoni, però jiena se nisqa' bħala mistoqsija. Mela, il-linji tal-ajru imbidlu dawn l-aħħar snin, hekk kif imbidlu oqsma oħra, u allura l fatwa dan. Qegħdin naħdmu f'dinja illi tikkonċentra ruħa fuq l-effettività fl-ispejjeż tagħha. U ċertament jiena għalkemm nista' nista' nitkellem għall-industrija, nista' nrassaq mistoqsija eh, niformula mistoqsija tiegħi lil jgħajsa is-Sur Kluzo. Għalfejn ma tatunix raġunament faktar dettal dwar l-istudji ta' l-esperti u l-opinjonijiet tagħhom. Brabta mal-fatt li hemm limitu għal dak li persuna tista' tagħmel. Speċjalment f'xogħol ta' diffiċli bħal dan. Jiena naħseb li hija ħassra illi li din qed tispiċċa konversazzjoni ta' trade unions, li ħafna eh, drama hawnhekk għaliex fl-aħħar mill-aħħar qegħdin nirreferu biss s sigurtà Allura għalfejn ma tatunix aktar dettalji dwar dan għaliex l-esperti qegħdin jgħidu li ekku għal-każ għandu jkun hemm żmien totali għal standby u mbagħad anke għall-operazzjonijiet tal-titjiriet. L-Honorable Justice Secure Book. Grazzi, President. Jiena mitlaq minn punt illi l-Onorevoli Perker semma. Huwa qal illi meta jiena nivvjaġġa kif jiġri li li wkoll, jiena jew naħdem, jew nistriħ Iżda, hemm bdoti jidirli illi jintalbu illi jistriħu waqt it-titjira, jiġifieri jitilqu bħala bdoti, u mbagħad jiġu lura bħala passiġġieri u dak il-ħin e, jitqis bħala ħin ta' mistrieħ. Din hija prassi tajba korretta, jew inkella fil-fatt hemm xogħol illi jaj ta' jajja l-persuna f'dak il-ħin. Jiena ma naħsibx li dana jkollu jista jitqis bħala ħin ta' mistrieħ bħal daqs li kieku wieħed joqgħod id-dar jistrieħ, forsi Sinjura Jones tista' tini e, risposta jew inkella forsi xi ħadd ieħor mill-esperti li għandna grazzi. Grazzi minn għandi issa l-mistoqsijiet. Jien għandi zaċ żewġ soqsijiet għal kulħadd l-ewwel net. Iva jew le fil-bħala tweġiba, allura mistoqsija din. Il-proposti għajasa li taw il komissjoni fl-opinjoni ta'kom huma perikolużi dik hija mistoqsija tiegħi iva jew le bħala tweġiba. Tieni mistoqsija. Liema għażla tixtiequ taraw li kieku kelkom l-għażla il-EU Ops l-antik jew il-proposti il-ġodda tal-IASA meta tqis tqisu kol dak fil-bidu, jiġifieri nistgħu jew naċċettaw jew ma naċċettawx, jew ma naċċettawx allura l-status quo tal-EU Ops eżistenti jibqa' fis-seħ u it-tielet mistoqsija tiegħi lis-Sinjura Jones il fema illi inti eh, esprimajt mill-autorità tal-Renju Unit. Din hija il-fema ta' autoritajiet oħra nazzjonali? Tajjeb, mela, issa nibda bil-linji tal-ajru, unbat il-trade unions, unbat il-Sinra Jones, unbat il-Dr. Eh, Gundel, unbat IASA e u nispiċaw bil-Kommissjoni, mela l-ewel tlet minuti lil kull kellim naf li ma tanċandkom ħin. Iżda x'nistgħu nagħmlu? Jekk jaġobkom żommu mal-ħin tagħkom u nibdew mas-sur bis-sur Devroy. Tlet minuti biex iwieġeb għal mistoqsijiet. Sur Kolicek xtaqt tagħmel intervent. Iva inġinarjament eh, Iva, iżda Tlifti ċans jide. President, Iva, tista titkellem? Iżda, sur kolleġek, eh, jgħina ħafna meta inti tafżana li trid titkellem, jien għandi ħafna ħiliet bħala president. Iżda, sfortunatament, għadni ma nafx naqra l-imħuħ. Is-sur kolleġek, żewġ minuti. Iva, jien għandi żewġ pari dejn biss biex nxejjer, darboħra forsi nkun nista' nxejjer anki saqajja kif inti xejjer fidejk. basta tiġbet l-attenzjoni tal-President. Ek kont kien jirnexxilek sur kolċek, iżda li toqgħod bil-qeda kwiet ma tantx e, jirnexxilek. Issa għandek e, ftit inqas minn żewġ minuti, però le ħantik iż-żewġ minuti. Grazzi ħafna President. Mela, nieħu l-opportunità biex nitkellem fil-lingwa tiegħi Jina minix bdot, iżda il-kwistjoni tal-ħin ta' standby li jiġi kalkulat fiħdan il-ħin ta' xogħol. Din hija kwistjoni komuni f'ħafna professjonijiet f'ħafna industriji. U allura żewġ mistoqsijiet, kif ivvalitajtu eh, il-ħin ta' billej xie reprezenta li xiena eh, tirt kemm il-darba u inti u ukoll eh, fit-time zones u allura fi żmien 24 sija tista' ttir matul il-jum u anki matul il-jum. Umbat, intini mistoqsija, għandkom xi tabella li tista tqabbel ir-rekwiżiti ta' federazzjonijiet differenti nazzjonali jiġifieri għal dak li għandu x'jaqsam il-ħin ta' xogħol matul jum, xar, ġimgħa jew tliet xhur. Naf li regoli jinbidlu skont il-pajjiż. U kif jiena nista' nara mir-riċerka u diskussjonijiet li għamilt fil-snin li għaddew, ħadd ma seta' jgħid li huwa iż-żmien bla periklu jew il-ħin bla periklu li wieħed jista' jopera fih. Fl-industrija tat-toroq kien hemm eh, ukoll uh, sforz li wieħed juża l-kameras biex issegwi is-sewwi biex eh, mbagħad eh, wieħed ikun jaf eżattament meta il-sewwi jew il-dot ikun għajjien. Kenna studji bħal daw. l Iva, grazzi President. Fuq l-ewwel mistoqsija, il-proposta tal-EASA hija perikoluża aħna ngħidu il-proposta l-oħra hija aktar eh, sigura hija iktar stretta mir regoli tal-lum il-ġurnata li wkoll huma siguri u l-industrija tal-lini tal u kol sigura fl-Europa ġifir badubju misakun għadin il-naqsu misakun għadin naqsu sigurta l-ek l mistoqsija IVA nipreferu li għazza jew l originali għattuali, fi spirtu tal-armonizzazzjoni Ewropea li kolna eh, regoli armonizzati mal-Europa aħna nipreferu li għazza ovvjament anke mill-lat finanzjarju u mill-lat ta' periklu jew le nista' naċċettaw dak li hemm attwalment imma nippreferu li jkun hemm regoli armonizzati l-passiġġieri jaqbilhom iżjed għaliex il-linji tal-ajru m'għadhomx nazzjonali qed isiru iktar Ewropej kultant anke internazzjonali u għalhekk għandna bżonn ta' regoli komuni. Dik hi l-opinjoni tiegħi. Thank you, Mr. Moysen. Grazzi, Sir Moysen. Grazzi, President fuq l-ewwel mistoqsija il-proposta tal-EASA perikoluża jiena fi preżentazzjoni tiegħi melaborajt ċalli xina għalija kienet ħaġa ovvja li il-riżultat tar-regoli tal-EASA jkunu proposti sikuri għalhekk skużani li ma tkellimx dwar dan ħatta bħala ovvja iva hija sigura iktar sigura minn dak li għandna issa. Kieku kellna nażlu bejn li obsantik antik u l għaza il-ġdid aħna wkoll mm, nieħdu eh, pożizzjoni xjentifika jien inġinier u krid nippreżenta xi ħaġa li nagħmel analiżi fdwara u eh, niksab iċ-ċifri u nitgħallem dwarha l reazzjoni tiegħi tkun illi hija proposta ħażina ta' minna ħsara forsi toqtolna. Jista' jkun hemm affarijiet ħażina veru kif spjegajt, imma peressi li l-proposta tal-EASA riżultat ta' tliet snin xogħol mal Oqs ma interessati anki jihbib tijaj għonek fuq xellu tijaj jina najt Iva, Iva għalleasa dan huwa rizultat ta' dak kollu li sar matul dan tlet snin inkluż l-istudju ta' sikurta nittama li xtaqt kieku wieġa bil-tiraz mistoqsija ma jina minix Mrs. Jones ma nistax. Mela, insomma, skom xafet wieġbu biss il-mistoqsijiet tiegħi, ja tista' tgħidu affarijiet oħrajn fuq dak illi intqal is-Sinjura Kikka Buona e, Buonasera di nuovo. Mela, il-war nofsinari tajjeb fil-qosor. Mela, il-proposta tal eħaza sigura jew le hawnhekk xjenzjati huma għandhom iwiġbu daw l-affarijiet tantu hekk illi meta huma jidietu tweġiba fuq il-proposta tal dina fil-fatt rajna li ma sar xejn. Ġifri kif qal is-Sur Gundel qabel għatanna parti nisa dak li għandu x'jaqsam mix-xjenza. Issa, ħagħoħra, meta nirreferu aħna għal riski soċjali, aħna nirreferu kol għallejja bħala riskju, bħala periklu, għax huwa periklu għas saħħa tagħna. Jiena ili naħdem bħala ekwipaġġ fuq l-ajruplanu dawn ir-ritmi stettanti, dawn ix-xiftijiet qegħdin marduna. Tantu hekk li ħafna mill-low cost airlines jużaw l-ekwipaġġ isu disposable daw jasruhom kemm jisru kemm jistgħu għal qasir żmien pereżempju sena Umbat jew da ma jkunx jirnexxilu jkomplu jaħdem u jispiċċa jitlaq mix-xogħol wahdu, jew kalla e, ikeċċuh mill-kumpanija. Għaliex bekk jista' jispiss għaliex ukoll e, jista' jwasal konsekwenza fuq l-ajruplan, naxan għedin kunu b'saħħitna biex nikun nistaw naħdmu din it-talba tagħna ma tistawx inti ġeluna niperikolaw is-saħħa tagħna b'dan il-mod, is-saħħa tagħna importanti daqs is-sikurtà inti beta inti tkun hemmhekk ti tkun preżenti psikoloġikament ma sax tkun hemmhekk eżawsta jiena illi 26 sena naħdem u illi naħdem anke fuq titjiriet eh, f'distanza twila, grazzi. I'm just going clear in my mind. Iġifri, inti għattaj, tara fimxol, proposta tal-EASA, u ma insikuri u ma perikolużi, sawa? Ekkattajt? għattajt? No, forsi non è stato. Le, forsi traduzzjoni ma kienieċ tajba tgħid il-kellima. Le, dik il-mistoqsija li saqsejnik, tista' twieġeb il-mistoqsija. Questa proposta lei Din il-proposta inti qed lek saqsija li xjenzati dik hi tweġiba tiegħi? sono gli scienziati che... Uma li jistaw jgħidu l-ek jekk il-proposta ta' leħaza jiex sikura jew le, jekk t-perikola, jekk t-perikola xie t-tiriet. Well, it doesn't answer my question. Mr. Hall. Um, thank you very much. Um... Is-sur Hall, ħafna għu iġab il-mistoqsijiet tijak fil-qosor, fl-axħar. L-ewel punt li xtaqt najt. Aħna, il-pozizjoni tagħna ta' bżoti dejjem ibbażajna ruħna fuq ix-xjenza sa mill-bidunet ippruvajna li nagħmlu negozjati bejn linji tal-ajru l-impjegati ħafna drabi ma ħadmitx. U għalhekk konna ttamajna illi billi ngħidu jgħidu x'jgħidu aħna ħanaċċettaw dak illi jgħidu l-esperti flejja. U Sfortunatament, però minkejja dan kollu, ix-xjenza ma ġietx rispettat, fi ma ġietx rispettat, ix xab wieġa pal-lejasa. L-esperti tal-lejja huma dawk li għandhom jinterpretaw jekk studju partikolari wiex validu jew le, u mhux il-ħaddim amministrativi mingħajr eh, kwalifiki xjentifiki, xjentifiċi, għalhekk għandek l-esperti xjentifiċi. Nixtieq u wkoll il kustjoni ta' standby għaliex ħafna kellima qalu illi l-standby tfisser li inti tista' torqod bħala bżot. Ovvjament, l-idea il-problema li dan il-perjodu ta' standby huwa on call inti jistaw iċemplu l fl-ewwel sija ta' dak il-perjodu 50% tat-telefonati li tirċievi fil-fatt irridu jkunu Eh, fil-bidu normalment, lakin dik tkun tiġa mistrieħ qabel ma jibda eh, l-standby. Jekk jirna xilek inti tikkontrolla l-affarijiet, inti tkun tiġa mistrieħ qabel ma jajtulek għall-standby. Issa, il-proposti tal jasa sikuri dan imorru li l-in minn dak li jgħidu x-xjenzjati bħala limitu li ta' dak li jiflaħ il-bniedem. Għalek le, mhumiex siguri x'nippreferu aħna is-sistema attwali jew proposta tal-EASA ġdida. Din hija kwestjoni importanti ferm aħna għalina. Ħafna nies qalu li dan huwa titjib fis-sigarta hemm 30 titjib għall kummissjoni jidhirli meta imqabbel ma' situazzjoni attwali. Il-biċċa jibma li dina miex il sitwazzjoni fl-Ewropa kollha, is-sitwazzjoni fl-Ewropa bħalissa hija limiti nazzjonali u f'temis kollettivi nazzjonali Unbat meta mqabla ma dawk dawn il-proposti tal-EASA u maqar jistaw jitjibu però, iġifiri memx għalfejn jibqaw perikolużi hemm l-opportunità li l-Kummissjoni toħroġ bi proposti li indirizzaw it-ħassib li rassaqna aħna u illi iktar minn hekk illi semmew xjenzjati jekk dana jista' jsir ra dan il-proposti tal jasa ikunu aċċettabbli imma mingħajr dawn il-bidliet u naħseb li l-Parlament għandu l-kapaċità li jgħid lew dan huwa hija xi ħaġa kbira ħafna, però kif numa l-affajt issa le mhumiex aċċettabbli. Grazzi Sur Horn. Signora Jones. Grazzi President, għan wieġab il-mistoqsijiet tiegħek l-ewwel il proposta tal-eja sa huma perikolużi dik il-mistoqsija li saqsejt inti t-tweġiba tagħna hija le. X'inhi l-opinjoni bħala regolamenti attwali u proposti l-ġodda x'nipreferu għanna nippreferu i proposti l-ġodda implementati tajjeb. U issa l-istati membri ħajkun għadin jivvotaw fuq dawn, jiġifieri ma jistax inwieġeb għalihom jiena mill-nista nifhem. Ider li hemm appoġġ għal dawn il-proposti kif inhu ma ma sax nitkellem fi semħat ieħor. Jiena li qed nipprova nwieġeb qed nipprova niftakar mistoqsijiet saru. Mela fuq il-limitu ta' titjiriet matul il-lejl, x'kien il-lejl, x'inhu l-lejl. Il-lejl huwa bejn is-satejn u il-ħamsa naqsim minuta ta' filodu. Issa, inti jekk għandek titjira illi ħatib għaddejja per eżempju iktar minn sija, sija u kwart fuq il-limiti ta' t-tiri ta' bilej, aħna din naraw li huma titjib u naħseb li l-limiti xjentifiċi irridu jkunu dejjem bbażati fuq il-prinċipji xjentifiċi u il-limiti tal-FTP minn kell importanti li huwa importanti wkoll huwa l-perjodu pereżempju tal-mistħieħ tal-mistrieħ. Inti r-regolament attwali qed jgħidlek li tukunem hemm pereżempju eh, duty ta' 10 sijat, Issa l istoria tal-esperjenza tagħna i li inti tista' testendi daqshekk imma importanti li jkun hemm ġestjoni tajba u aħna ħankun għadin naħdmu fil-qrib mal-operaturi tagħna fuq din il-ġestjoni. Fil-verità ħankun għadin innaqsu il-periodu eh, ta' sikurta kwarta. Mill perspettiva ta' regolaturi ta' sigurta, najdu naraw meta l-ekwipaċ qiegħed juża il-tittiriet ġifmar se jkollna massimi eh, ta' kuljum aħna nħarsu lejn il-flight duty minn flok Issa, danna nasab u per il-mistoqsijiet l-oħrajn u koll, għalli xaħna id ħarsu lejn duty, jenti se kollok tkun għed xogħol għal 24 sija kollok 24 sija mistrieħ. Imma danna ma jiġix meqjus bħala mistrieħ, għanna ma nqisuhx bħala mistrieħ dan il-perjodu. Naħseb dak kollox. Very much, Dr. Gundel. Grazzi, eh, Dr. Gundel, kieġbok. Grazzi. L-ewwel mistoqsija. Il-ġestjoni tar-riskju. Iva, aħna naħsbu li lejja, il-ġestjoni tal-lejja, tista' tajjeb il-livell ta' sigurta jekk ikun ġestjoni tajba tagħha. Issa dwar il-kwistjoni tal-jazz. Dan huma mistoqsijiet li ġew publikati fir-rapport ta' tsrib ġifiri anki f'rapporti oħra tistaw taqrawa mistantijom komjena mhux problema. Aħna fil fat naħsbu li saqsejna l-fejn qegħdin nifukaw fuq dawn u mhux fuq punti oħra ma dik hija biss pożizzjoni tagħna. Mbagħad sur grosh trid ikun jaf kif tista' tqabbel l-istudji varji jekk finsew. mela bi 85 u 95 tal-istudji kienu jinvolvu kooperazzjoni internazzjonali bej per eżempju l-Europa, l-Istati Uniti, l-Ġappun, mbagħad bi 95 kienu l opinjoni illi għandna nelimitaw il-ħita t-tiri tal-10 sijat wara 95 sar studju illi waqqa daqxajn għacċaj dak li għamlet li għasa. Għaxi il-kwestjoni tal-bżoti i illi jubajdu jkunu tajbin illi jaħdmu kalla ma jistawx jaqtiru. U din hija ħaġa importanti ħafna l-ġestjoni tal-lejja. Imbagħad kellna mistoqsija mill-MP Italjana hawnhekk. Il-kwistjoni tal- fej tkun inti waqt il-mistrieħ, le, ovvjament bet inti tkun fuq l-aeroplan, inti tkun on duty, ma tkunx mistrieħ. U l-mistoqsija tijakum ba, President. Mistoqsija diffiċli ħafna, ma nistax uwiġiba. Komplikata ħafna il mistoqsija, nispiċa ma komplikazit l-affarijiet. Il-ħin ta' t fl-Europa ma' ġenerali huwa sikur, imma Ir-regoli tal-EASA u r-regoli l-oħra kif ma bħalissa aħna ressaqna xi suġġerimenti għal titjib. Ma nistax ngħid imma li il-regoli attwali u maħjar mill-ġodda bħalissa. Grazzi issa sur Klusor um, għal 3 minuti mill-li Grazzi, President. U jiena għan nifoka fuq dawk il-mistoqsijiet li għandhom xieqsmu ma' xjenza ma' mazzjoni tagħmel li nkunu nistgħu nwieġbu kollox. Fuq l-istudju xjentifiku tal-Aġenzija li ħat għamel madħul dawn it-tliet snin ta' implementazzjoni tar-regola. L-Aġenzija ħad tkun qiegħda toħroġ rapport fl-aħħar ta' dan l-istudju u Dan ir-rapport ħajġi publikat fuq il-website tal-EASA u disponibbli għal kulħadd tal-pubbliku. Anke ġifir ovvjament tal-MEPs u aħna nkunu lessin bat u kontanti niddiskutu dan ir-rapport magħkom. ċan għamlu b'dan ir-rapport imbagħad jekk naraw illi hemm bżonn ta' tip addizzjonali ta' sikurta, għandna nibdew din il-biċċa xogħol u nipproponu eh, titjib regoli. Imbagħad is fl-inċidenti u għalfejn ma nsemmu xejn dwar dan u jina fil-fatt spiegajt li jiġri bil-kontra hemm tnaqqis fir-rata tal-inċidenti maħna l-bqgħu bil-isforzi tagħna sabiex nipprovdu tittib fis-sigurtà kien hemm mistoqsija wkoll dwar il-fatt li ma tagħmilx differenza fejn ikun sar l-istudju u jina ngħid le anzi jagħmel differenza x'pereżempju fl-Istati Uniti jista' jkollok inti xara l-14 sija u 14 sija t-mistriħba fl-Europa għandek 14 sija ta' xol u 18 sija ta' mistriħ ġifiri fl-Istati Uniti. Il-kondizjoni huma ħafna iktar ibsin mill-li fl-Europa, l jekk ta' studju fl-Istati Uniti, l-rizultat jkun differenti minn dak tal-Europa. Imbagħad mistoqsija fuq ir-rapport li ġi publikat mill-Aġenzija f'Jannar tal-2009. Issa għalfejn ma segwet ma segweni ċertu dan ir-rapport u raġuni li ma kienx dejjem tajjeb speċjalment minħabba li Ibbażaruħu fuq studju li sar fl-Istati Uniti fejn il-persuna li ħsib l-istatistika ma kienet taf xejn dwar is-sitwazzjoni dwar l-industrija. Għalfejn ma tlabni iktar għajnuna iva li l-xjenzjati, għadna jiva li x-xjenzati il-tqajna maħom għal tlettim sħaħ u kuntat kontilu ma' xenzjati Eh, aħe kellna ġifiri ħafna kuntatt ma' xjenzjati u wasalt fl-aħħar tal-ħin. Michael, jekk joġbok, nista intik lista sħiħa ta' mistoqsijiet li ma ġew simweġbi mill-panel. Tlet minuti kull ma nataw, x'tippretendi? Iva, s-subadu, jinħal prova nwieġeb kemm mistoqsijiet nista' f'daw tliet minuti mela. Punt importanti li sar kwestjoni ta' standby u l-offer pa' standby b'mod partikolari. Mela, l-opinjoni tal-eħasa proposti ta' kummissjoni ħaj permettu li ċertu prassi li mhumiex siguri xorta jibqaw emmek li pilota bdot jista xorta jtajara jiruplan wara li kun ilu fuq saħx 26 sija u le, iżoġiba ja le. Għat niprofaw iġa per mistoqsi, skużawni jek mux għazir naxxili. Mela, l net, il-proposta tal-EASA tamer kondizjonijiet obligi bla eh, inkondizjonali fuq l-istati membri sabiex eh, jamlu ġestjoni tal-prinċipi tal leja u kol kif smajna mill panelists l-oħra ġifi dawn jridu jiġu rispettati f'kull kas hemm limiti fil-liġi u apparti minn hekk niftakru li l-apparaturi l-iskemi ta' titjiri tridu ġi approvati mill-awtoritajiet nazzjonali li dejjem jikkontrollaw is-sigurtà x'inhi. U il-membri tal-ekwipaġġ għandhom jużaw l-opportunitajiet għad matul l-standbash u ma jkunu jafu l-ħenijiet ta' t-tiri ċinu ma li jistaw jintalbu biex imorru għalija u jekku ma għed uħossu għamejjina għazzejiet jistaw jgħidu li mu mux l-esti li jitħlu xol. Imbat għedna xaħat li idu għajjem 22 sija dana kollu bazat fuq prezenzjoni ħazina jekk dak li jkun ma jirċivix telefonata mill-linja tal-ajru biex imur jaħdem waqt li standba jista' jibqa' fis-sodda rieqet. U dana ifisser illi komplessivament għadin ngħidu 18-il sija mqajjem illi hija xi ħaġa raġonevoli skont l-istudji xjentifiċi. Ħaġa oħra, it-titjiriet ta' bil-lejl, diskussjoni għanqlaq ħafna fuq dan il-punt Niftakru, naħseb inti semmejti ħaġa President, regoli attwali permettu saħdax il-sija u 45 minuta ta' eh, titjiriet matul il-lejl li għasa qed tħares iżjed daw l-affarijiet għax għandha erba' miżuri ta' mitigazzjoni l ewwel qed naqqas il-limitu waħda xil-sija. Qed qed li l-operaturi kunu jistgħu jagħmlu ġestjoni ta' għalejja għal xogħol itwal minn 10 tassijiet itwal minn 10 sijiet, il limited ta' time windows mis-sa' qod nidħol fija dil ħagġa mbabbili għabġu applikati regoli ħinijiet ta' mistrieħ addizzjonali kull ġimgħa ta' 60 sija fil-każ ta' skedi impenjattivi ħafna mbagħad kellna mistoqsijiet Mr. Al-Kadwawi, paffi regoli għatwali tal-FTR, il-regoli riveduti taħjib permettu li kunem nizjiet f'temmit kollettivi u uh, regoli nazzjonali ġifiri ma mxiex jaqsam bej l-FTL u l-ftemit kollettivi. il principju għandu jkun li l-aktar regola protettiva tapplika u l-FTL jgħid li dana huwa bla preġudizzju għal leġizlazzjoni li tkun iktar tofri iktar protezzjoni fuq livell nazzjonali. Sur Lichtenberger u oħrajn saqsew dwar l-istati membri meta dawn jistgħu japplikaw iktar regoli protettivi taħt li għasa skużani bizzaq xej il-ħin ma ħawġeb l-mistoqsija. Iva, il-regolament jippermetti illi regoli armonizzati jihdu post regoli nazzjonali sabiex kunem hemm armonizzazzjoni u bażi uguali skont il-laqwa prassi u l-parir xjentifiku. Imma jista' jkun hemm notifikazzjonijiet minnaħa tal-Istati membri l-Komissjoni u l-EASA fil-kas li kuna bżon li jiġu indirizzati kondizjonijiet partikolari fuq livell nazzjonali u forsi prassi partikolari matul il-lejl fil-lili twal Skandinavi biex nejdu hekk. Aħna nistaw da dispożizzjoni ġdida li tajt li l-Stati membri jistaw jiddavjaw mill dawn il-proċeduri t-sapinjoni tiegħi regoli maċari bizzeja kif innuma però l-iktar l-iktar nistaw namlu forsi premessa. Issa, Sur Kramer, l-ekwipaċ, ir-regoli applikaw kemm għal-bidoti u kemm għall-ekwipaċ, l-istess regoli preċiż Sa frattant il leġizazzjoni tal-Istati Uniti ma tagħmilix dar ħaġa u x li għamilna aħna mal-assoċjazzjonijiet u trade unions u jiddispjaċini li waħda mir rappreżentanti ta' trade unions issa ma tirrakonoxxix ix-xogħol li għamilna magħhom li għasa sit titlob aġġustament fis-soft law biex nċaraw ambigwità li kienet problematika l-ekwibat. U kontent li kellna dik id-diskussjoni ħan indirizzaw dan il-punt. Grazzi Presidenti, dispieċini ma sarċin wieġa fil affarijiet. Grazzi Sur Boldman. Punti ta' konklużjoni minn ħatijaj u rapporters tal-komitologija sura kodrawi biħaz minn rapporters tal-komitologija li ma nafxek kisir xaħġa. Grazzi fil-qosor ħafna għandi bżon xi kwerta, sempliċement xtaqt ngħid li għalija Donnu kienet diskussjoni utli ħafna din tal-lum, ovvijament mux kullħat jaqbel. Imma għenitna nifmu aħjar xem involut u xinu situazzjoni. Forsi qabel is-sajf il-Kummissjoni għad formalizza proposta tagħha u mill-nista nifhem jiena lura titjib ta' proposta tal-EASA għadin jiġu diskussi ħata tal-partijiet interessati u l-mod kif il-Parlament indirizza din il-ħagġa dal-aħħar en illi jaqqas flimkien dawn għal-partijiet interessati kollha għaliex aħna nippreferu li konna xi ħaġa qudiemna President li tkun ġeneralment aċċettabbli mill kulħadd jiena nemmen u nittama illi l-partijiet interessati meta proposta tkun hemmhekk ikunu jistgħu wieġbu il-mistoqsija tiegħek President tridu dan jew tippreferu l-status quo. Dan huwa tisib, dan huwa aktar sigur jew le. Nixtieq infakkar lil kollegi li aħna nistgħu jew naċċettaw il-proposta kollha jew xejn. Jekk le nkunu qegħdin letteralment narmu tliet snin ta' ħidma. Ġifieri hija xi ħaġa li importanti nqisuha. Grazzi issa. Nishtiq infakkar li kulħadd li jiena kont ir-rapporter oriġinali fuq il-sabbat oriġinali u dni għat nħoss l-affetti tijaw ta' dak il-xol li dam it-tawal ħafna, dam iġabbet ħafna, provajna nġibu l-partijiet l-imsieħba kollha l-imsieħba kollha. Eh, ġifiri sa ċertu punt dan huwa xi ħaġa li jiena minn dejjem kont involut fiha. U issa wasalna f'din il-pożizzjoni hawnhekk. U għalhekk l-aħħar mistoqsija, x'tippreferu l-pjan antik jew l-pjan il-ġdid? Għaliex m'hemm xejn fin-nofs, m'hemmx eh, biċċa minn din u biċċa minn dak jew wieħed jew lieħor jew l-ġdid jew l-antik. Dik il għażla li għandkom li għandu l-Parlament meta naslu biex niddeċidu fuq il-proposta ta' kommissjoni u nifhem id-diffikultà li xaħna hawnhekk qisu m'għandniex idea xi trid il-kommissjoni eżattament, qisu qegħdin naħdmu bla ma nafu eżattament fuq xiex. Imma nirringrazzja lil kull min tal kontribut għal dan l-asmiħ tal-lum, is-Sur Baldwin, is-Sur Devroy, is-Sur Moisen, is-Sinjura. Kekka, il-Sur Holm, is-Sur Kluso. U l-membri u kol, għalli xumma? Kien hemm moment meta d-disciplina kienet qed tiżżarjat imma xorta zammew ma' l-affarijiet, ma' l-ħinijiet u saqsew mistoqsijiet pertinenti ferm. Grazzi ta' kontributi tagħkom. Issa nistennew il-proposta tal-Kummissjoni u naraw xi jiġri minn hemm imbagħad. Il-Kumitat issa ħajjinaqat jiltaqa in kamera kieġob kont kon ftit ċans biex toħorġu mill-sala. Grazzi.